Il-Presidente! Kollegi, kollegi, e prendiamo... Kollegi, insibu postna. Fissam il parlamentu personalment jiena nixtieq nesprim il-kondoljanzi tiegħi lill-familja u l-ħbieb ta' George Floyd. Il-mewta tiegħu l-25 ta' Mejju għanqlet kif tafu kemm fl-Istati Uniti però anke fl-Ewropa ħafna protesti li juri l kulħadd li r rispett tal-valuri demokratiċi u drittijiet tal-bniedem hija xi ħaġa fundamentali ta' kuljum impenjattiva u meħtieġa nistgħu nistrieħu biss meta l-ħolma ta' Martin Luther King ssir realtà u l-persuni ma jibqgħux ġudikati mill-kulur ta' ġildhom però mill-kontenut tal-karattru tagħhom dan il-Parlament minn dejjem ikkundanna bi sħiħ kwalunkwe forma ta' vjolenza u diskriminazzjoni nimpenjaw ruħna biex nirrispettaw l-istat ta' dritt. Se nibdew illum il-plenarja tagħna u mbagħad ikollna diskussjoni wkoll Fuq dan kollu, b'din l-istadina importanti. Eh, nitlobkom biex nagħmlu minuta silenzju fissem George Floyd u l vittmi kollha tal-vjolenza, razzizmu u diskriminazzjoni. Grazzi. Grazie. Grazie. Nfakkarkom kollegi li sala spak 3C050 hija kollegata mal-hemicycle b'mod li d-deputati jkunu jistgħu dawk li ma sabux post hawnhekk biex jieħdu sem fid-diskussjonijiet. L-MPs li jissimhom qiegħed fuq l-speakers list isibu postom hawnhekk fil-hemicycle isibu kartuna f'postom bisimhom u kunjomhom. Dawk li mhux qegħdin fis l-speakers list l-xxira jibatuhom band oħra, reġistru tal-preżenza insibuh fiż-żewġ sali. Infakkarkom ukoll li l-użu tal-maskla li jgħattu l-imnieħer u l-ħalq obbligatorja il kelliema li jixtiequ jitkellmu fid-diskussjoni mingħajr il-maskla se jkunu awtorizzati li jagħmlu dan għalkemm idumu jitkellmu nistieden il-kollegi wkoll biex iddaħlu l-karta tal-votazzjoni b'mod li niffaċilitaw l-andament tax-xogħol il-mikrofoni eccetera, eccetera. Inkomplu bis-sessjoni tal-Parlament Ewropew interrotta l-24 Mejju nilqa l-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen grazzi ħafna tal hawnhekk magħna. Hemm talba għall mikrofonu. Onorevoli Obri. Merci, euh, Monsieur le Président. Permettez-moi d'intervenir. Grazzi President, nixtieq nitkellem fuq il-ftuħ tas seduta biex nirreferi għall-emenda imresqa mill-lemin estrem brabta mal-mewt ta' George Floyd għaliex huma akkużaw kien hemm din l-akkuża brabta mal-mibeda fl-Ewropa. Jiena nixtieq nenfasizza li kull partit Repubblikan maċċettax din il-kalunja. Eh, dawn l-affarijiet aktar ikomplu iżidu il-mibeda. Aħna nagħmlu appell għal wirt ta' reżistenza komunista li kienet kontra in-Nazisti l-antenati tagħna L-ideoloġija tal-lemin estrem hija problema. Intom qed komplu, qed katru u s dawn il-gruppi fejn m'hemm ġustizzja ma jistax ikun hemm paċi, inkomplu nimmarċjaw kontra ir-razziżmu u kontrikom u ġustament. Aħna nappoġġaw il-ġustizzja u l-paċi, grazzi. Drevi, kuxin Kellem li jmiss. President, jiena qed nitkellem għabbażi ta' artiklu wieħed 5-7 u wieħed 7-1 tar-regoli ta' proċedura. President, e, kolli napponi l-allokazzjoni tal-ħin għal kelma diskussjonijiet importanti e, il-Brexit, trasport u oħrajn li sijar ġiet allokata biss erba' minuti biss b'dawn id-diskussjonijiet biex inqassam dan il-ħin bej il-kollegi ikollhom 17-il sekonda kull wieħed. Inti trid tiżgura li kull membru tal-Parlament ikollu l-opportunità li jitkellem. Eh, l-obbligu tagħna dan eh, xogħolna li nitkellmu hemm nies hawnhekk li ma jixtiequx jisimgħu lil ċerti kollegi li ma jaqblux magħna iva, però hemm bżonn li nitkellmu aħna wkoll u l-kollegi tax xellu kumbat m'għandhomx eh, ixekluna u jakkużawna l-ħin kollu. Grazzi ħafna. Iva, dritt tal-kelma. Onorevoli Erzenberger. Tlabt il-kelma? Président, Je tiens tout d'abord à remercier toutes. Grazzi President, nibda billi nirringrazzja għal dawk in-nies kollha fl-Ewropa li uraw solidarjetà għalija jiena nixtieq ninformakom li lkom il-kollegi li jiena kont vittma tal-vjolenza tal-Pulizija Belġana. Jiena nħoss li din hija diskriminazzjoni Eh, bċerti sfumaturi razzisti il meta kont qed nitlaq mill-Gardunor rajt disa pulizija jagħtu fastidju lil żewġ żgħażagħ suwed jiena filmjajtom bil-mobile eh, ħaġa legali, però mbaġġew fuq il-pulizija ħaduli bil-forza il-mobile u brutalment imbuttawni mal-ħajt ħadur il-basket ukoll l-imbottawni mal-ħajt, fetħu li saqajja u uffiċjal minnhom xtaq ifittixni. Kienet esperjenza umiljanti ħafna meta għedt il-pulizija li jiena MEP, il-pulizija ma emminnix. Għalkemm jiena kelli żewġ passaporti, kienu fideħ, kellu wkoll il sepasse tal-parlament, il-passaport ġermaniż tiegħi u talab ukoll għal karda għal-karta ta' residenza belġjana tiegħi jiena kon diġà ħriġt il-badge mill-basket tiegħi il-bista. Dan qed dan l-ilment għaliex ma nistgħux nittolleraw affarijiet bħal dawn. Dan l-eżempju llum fejn rajna eżempju ta' brutalità tal-pulizija, dan kien traumatiku ħafna, però jien hawnhekk għalkemm jien qattajt il-lejl kollu fil-parlament ma tżardax nitlaq mill-parlament qabel id-dissa ta' filgħodu llum. lum Irridu neħdu miżuri speċifiċi allura b'mod li nħarsu lin-nies li mhumiex hawnhekk u li ma setgħux jiżgiċċaw mill-vjolenza tal-pulizija. Grazzi ħafna. Grazzi. Sì, grazie. Eva, grazie. Grazzi onorevoli għal dak li jattenna u ovvjament aħna natuk l-appoċ tagħna nistiednek tiġi l-uffiċċju tiegħi biex tgħid li daqsxejn id-dettall ta' xara b'mod li nitolbu kjarifika lill-awtoritajiet tal-Belġu eh, naħseb li rridu jtuna xi spjegazzjonijiet nirringrazzjak issa President Monsieur le Président, Monsieur le Président, chers collègues, comme... President, kollegi, pala President tal-ħodor Bħala ċittadin tal-Istat Belġjan ukoll nixtieq ngħid li aħna nikkundannaw il-vittimizzazzjoni tal-kollega tagħna. Hija m'għamlet xejn, eh, ġiet waqfa mill-pulizija, ġiet waqfa għaliex kienet qiegħda tieħu ritratti tal-pulizija li kienu qegħdin jagħmlu dawn l-affarijiet ma' żgħażagħ. Però għandna liġijiet fil-Belġju aħna rridu nissalvagwardjawhom dawn xorta ħażina però l kulur tal-ġilda tal-kollega ma kienieċ kombinazzjoni nafu kemm huwa diffiċli li tkun pulizija u minħabba dan il-fatt, minħabba l-fatt li l-pulizija hija waħda mill-lodda użata mill-istat biex teżerċita l-monopolju tagħhom ta' vjolenza leġittima li kull min jilbes uniformi irrid ikun disċernenti f'kull ħin u kull mument. Irridu jirrispettaw Eh, l-nies ukoll. Hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa dwar il-vjolenza tal-pulizija aktar u aktar għaliex in-nies li huma ta' ġilda skura jew nies li jidhru differenti aktar ikunu vittimizzati fatti bħal dawn li ġraw il-bieraħ ma nistgħux nittollerawhom nagħmlilkom appell allura biex tikkuntattjaw lill awtoritajiet fil-Belġju biex nitfgħu dawl fuq dan l-inċident u mbagħad jittieħdu l-passi neċessarji. Grazzi. Nelqa l-istedina tiegħek jgħid il-President. L-aġenda preċedenti hija disponibbli m'hemmx kummenti u allura napprovawha. Issa xi aħbarijiet wara r-riżenji tal-Onorevoli Klaus Buchner, il-Parlament skont ir-regolament tiegħu jieħuad mis-siġu vojt tiegħu mis-16 ta' Lulju 2020 u jinforma lill-Awtorità Nazzjonali Interessata. Il-grupp ħodor eh, għarrafni b'deċiżjoni għal modifika marbuta ma' nomina fid-delegazzjoni. Din id-deċiżjoni tkun inkluża fil-verbali tas seduta u tħol fis seħ fid-data tal-din l-aħbar. Skont il-sitwazzjoni bil-COVID-19 u biex il-Parlament jeżerċita l-operat tiegħu bl-aħjar mod jiena mal-gruppi mal-mexxija tal-gruppi fil-konferenza tal-Presidenti 28 ta' Mejju ddeċidejt li ntawwal is-seduta tal-lum sa nhar il-ġimgħa 19 u biex intawwal is-sessjoni tal-Lulju mit-8 tal-Lulju filgħodu sal l-10 tal-Lulju wara nofsinhar. Il-kalendarju rivedu 2020 huwa disponibbli fuq il-paġna web tal-plenarja. Il-Kumitat ikon ukoll preżenta korreġendum skont artiklu 241 tar-regolament u dan il-korriġendum huwa konsidrat bħala approvat sakemm fi żmien 24 sija grupp politiku jew jew grupp ta' membri ma jitolbux li din ma tkunx moddi għal-votazzjoni. Il-korriġendum fuq il-website ukoll se tkun ippubblikata wkoll fil-minuti tas seduta. Skont artiklu 72 tar regolament, il-Kumitat Titre se jniedu negozjati interistituzzjonali qabel l-ewwel qari tal-Kunsill. Il-ħames pożizzjoni adottati mill-Parlament fl-imma l-ewwel qari li jkostitwixxu l-mandat għal dawn in negozjati huma disponibbli fil-website tal-plenarja u se jkunu ippubblikati fil-minuti tas-seduta. Il-konferenza tal-presidenti tal-Kummissjoni wkoll għallura li ma kienx hemm oġġezzjoni tar rakkomandazzjonijiet tal-Kumitati Agri u jkun li ma jopponux għall-atti delegati skont l-artiklu 1.1.1 paragrafu 6 tar-regolament ta' proċeduri. Rakkomandazzjonijiet issibuhom fuq il-website tal-plenarja. Jekk fi żmien 24 sija ma jkunx hemm grupp politiku jew grupp ta' deputati li joġġezzjonaw ir-rakkomandazzjonijiet se jiġu konsidrati bħala approvati. Jekk le, ngħaddu għall votazzjoni tagħhom. Ninformakom li l-ħamis se nifirma skont artiklu 79 tar regolament tal-Parlament flimkien mal-President tal-Kunsil erba' atti approvati fil-qafas tal-proċedura leġislattiva ordinarja. Dawn it-titoli huma pubblikati fil-minuti ta' din is-sessjoni. Issa l-aġenda l-abbozz definittiv tal aġenda fissat mill-konferenza tal-presidenti ta' ġunju li għadda skont artiklu 156 ta' ġim qassam. Xi emendi wkoll fl aġenda l-ewwel qed ninformakom li kien hemm tliet talbiet ta' għall-applikazzjoni ta' proċedura ta' urġenta skont artiklu 163 ta' regolament biex naslu għal dawn id-dokumenti leġislattivi marbutin mal-COVID-19 biex ikunu adottati fil-seduta ta' 17 u 19 ta' Ġunju. Wieħed bil-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam fiskali il-posponiment ta' ċerti termini minħabba il-COVID-19 it-tieni wieħed u dwar l-appoġġ temporanju eċċezzjonali fl-ambitu tal-feasr b'rabta mal-pandemija tal-COVID-19. It-tielet waħda dwar l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej b'rabta ma' deadlines għal fażi tal-ġbir u proċessar marbutin mal-COVID-19. Ngħid ukoll li kien hemm mozzjoni ta' proċedura skont artiklu 200 paragrafu 4 tar-regolament biex naġġornaw l-evalwazzjoni fuq ir-rapport tal-Honorable Deli b'rabta mal-konklużjoni tal-ftehim Euro Mediterranju Unjoni Ewropea Iżrael fl-ambitu ta' trasport bl-ajru. Din il-mozzjoni se ngħaddu għall votazzjoni tagħha fl-ewwel sessjoni tal-lum apparti dan brabta maż-żewġ pożizzjonijiet tal-Kunsill fuq l-istitut twaqqif ta' qafas li favorixxi l-investimenti sostenibbli u li joħol fuq l-istatistika komunitarja b'rabta mal-migrazzjoni u protezzjoni internazzjonali ninformakom li ma kien hemm l-ebda proposta biex toġġezzjona l-pożizzjoni tal-Kunsill u ma ġewx preżentati emendi skont artiklu 67 u 68 tar regolament l-atti proposti huma konsidrati għal daqstant bħala adottati wara l-konsultazzjoni mal gruppi politiċi nixtieq ukoll ngħaddi quddiemkom il-proposta ta' emenda tal-abbozz definittiv għall-aġenda dwar eh, nhar l-erba dikjerazzjoni tal-Konsillu tal kummissjoni fuq it-tħejjija tal laqgħa tal kunsill Ewropew ta' 19 ta' Ġunju u r rapport tal-Onorevoli Piri u l-Onorevoli Hansen fuq ir rakkomandazzjoni tan negozjati fuq is-sħobija l-ġdida mar-Renju Unit u l-Irlanda ta' fuq se tkun diskussa diskussjoni konġunta li se tiżvolġi bħala t-tieni punt ta' wara nofsinhar wara d-dikjarazzjonijiet tal konsell u l-Kummissjoni fuq il-protesti marbutin mal-mewt ta' George Floyd. U mbagħad il-ħamis tliet sqarrijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni rappreżentantoli tal-Unjoni għall affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà fuq reperkussjoni tal-kriżi COVID-19 fuq il-politika barranija. It-tieni net fuq il-liġi tar Repubblika Ċiniża fuq is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-EU tiddefendi l-awtonomija għolja li gawdi minnha Hong Kong. It-tielet punt, e, tweġiba tal-EU għall-annessjoni possibbli tal-Izrael mat territorji tal-Palestina. West Bank. Se jkun hemm diskussjoni konġunta hawnhekk li se ssir bħala l-ewwel punt filgħodu. Wara mbagħad se jkun hemm żewġ preżentazzjonijiet ostra. Ir-rapport tal konorevoli Ostrevicius fuq rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew fuq is-sħubija tal-Vant In-vista tal-Summit ta' Ġunju 2020 u r-rapport tal-Onorevoli Pikola fuq rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-Balkani tal-Punent wara s-Summit tal-, -Summit l-2020 se neżaminaw ukoll f'diskussjoni konġunta li se tkun it-tielet punt ta' filgħodu wara d dikjerazzjoni tal-Konsillu tal-Kummissjoni fuq il-ġlida kontra l kampanji ta' diżinformazzjoni eh, waqt il-kriżi tal-COVID-19 u l-impatt fuq il-libertà ta' espressjoni. Imbagħad ninformakom ukoll li anke jekk inqisu n-numru ta' emendi preżentati u talbi tal-votazzjoni minn partijiet separati u distinti sen konna diversi sessjonijiet ta' votazzjoni l-informazzjoni marbuta mad distribuzzjoni tal-voti e din l-informazzjoni ssibuha fil-website tal-Parlament Ewropew. Hemm oġġezzjonijiet M'hemmx oġġezzjonijiet u allura l-emenda hija approvata. Għal dak li għandu x'jaqsam mal mozzjoni ta' proċedura l-aġġornament tar-rapport tal-Onorevoli Deli brabta mal-konklużjoni tal-ftehim Ewro Mediterranju bejn li ju Iżrael fl-ambitu tal-avjazzjoni skont artiklu 196 tar regolament li l-in apparti il- il-kellim se jkun hemm kellim ieħor li jkun kontra u l-President jew rapporter tal-Kumitat responsabbli jistgħu jinstemmaw. Hemm xi ħadd li jixtieq jintervjeni fuq għadejn. Ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Claire Daly li se tippreżenta l-mozzjoni ta' proċedura. Onorevoli Daly. Iva, nappoġġa it-talba biex nipposponu l-votazzjoni fuq ir ratifika ta' dan il-ftehim ma' Iżrael. Din ir-ratifika m'għandix implikazzjonijiet prattiċi għaliex il-ftehim ġie applikat proviżjonarjament mill-2013 biex nadattaw xissa fil-kontest tal-aħbar tal-gvern Iżraeljan ġdid tal-pjanijiet tagħhom biex jannessu terz territorju palestinjan bi ksur tal-liġi internazzjonali hija ta' importanza simbolika biex nirratifikaw dan il-ftajim issa dan jibgħat messaġġ inkonsistenti mill-Parlament Ewropew jiġi konsidrat bħala żvolta ħaġa pożittiva għalihom u bidla fil-pożizzjoni dejjima tal-liju li ikun hemm progress fuq il-riżoluzzjoni tal-konflitt. Dawn l-affarijiet se jkomplu jaċċeleraw il-tensjonijiet fit-territorju ma rridux ninnormalizzaw l-aġir ta' Israel. Il-kollegi appoġġaw il-posponiment ta' din id-deċiżjoni. Grazzi, Onorevoli Dejli. Hemm xi ħadd li huwa kontra. Il-rapport. Uh, Mr. President, dear colleagues, as the... Grazie, Sur President. Aziz kollegi pala rapportej, nishtiq najt li inna nistennew l approvazzjoni Il-koll nafu kemm li s-sitwazzjoni fis-settur tal-avjazzjoni dawn il-temijiet bħal dawn għandhom bżonn ta' ċertezza legali li jagħtu l ħaddiema lil eh, negozji u jipproteġu wkoll il-passiġġieri. Ma nistgħux ninsew lill-passiġġieri. L-istati membri kollha diġà irratifikaw dan il-ftehim tajb li ngħid illi l-istati membri kollha diġà rratifikaw dan il-ftehim, jiġifieri dan huwa l-aħħar pass. Irrid ngħid li l-Parlament Ewropew m'għandux isir ostaklu aħna dejjem parti mis-soluzzjoni mhux parti mill-problema. Għalhekk jekk joġobkom salvaw dan il-ftehim. Żommuh fuq, fuq din l-aġenda, grazzi. Grazzi, grazzi rapporter. Xaħat kontra? M'hemmx? Mela nkomplu it-tlet talbi ta' applikazzjoni ta' proċedura urġenza skont artiklu 163 ta' votazzjoni llum fl-ewwel sessjoni se nisimgħu biss lill-awturi tat talbi ta' applikazzjoni tal-proċedura urġenza u kellim kontra kif ukoll il-presidenti u r rapporters tal-kumitati kompetenti. Hemm xi ħadd li jixtieq jintervjeni fuq it-talba tal-Kummissjoni ikon. Le, mhux il-każ. Anzi, kollega. Mr. President. Grazzi, Sur President. Il-President tal kumitat Ekon għalt li sabiex naqra dan it-test dwar il-proċedura urġenti. Fit-8 ta' Mejju l-Kummissjoni adottat proposta li t-modifika d-direttiva għal kooperazzjoni amministrativa ta' skadenza ta' tliċu u tliċu oħra sabiex inkunu konformi mal obbligazzjonijiet ta' t direttiva idħul fis seħ ta' din id-direttiva hija tal-ewwel ta' Lulju tal-2020. Il-proposta wara l il proċedura ta' konsultanza u l kunsill ma jistax jadotta l-pożizzjoni mingħajr il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew Irridu wkoll nikkonsultaw il-approċ ġenerali tal-Koriper ta' Ġunju. Intbatet itra il president tal-Parlament u qed jistaqsuna sabiex nagħtu opinjoni sal-aħħar ta' Ġunju il-koordinaturi ta' ikon għalhekk qablu li jissegwu l-proċedura ta' urġenza. Grazzi, Onorevoli Hepping, issa ma' nonobri. Per un intervento contrario alla richiesta della Commissione. Intervent contrario al din il-mozzjoni. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sous la pression du lobby bancaire. Grazie ħafna, Sur President. Il-Kummissjoni tistaqsina sabiex nivvotaw sabiex nipposponu l-iskadenzi ta' dawn it-tesijiet sabiex jirna niġildu l evażjoni fiskali Aħna nafu illi din hija ħaġa importanti ħafna, hemm ħafna pressjoni li qed titpoġġa fuqna u din mhix aċċettabbli ser nivvotaw kontra din il-proċedura ta' urġenza. ma naħsibx li aċċettabbli illi nużaw dan bħala mod sabiex ma, ma nivvotawx fuq dawn l-istrumenti sabiex niġġieldu evażjoni fiskali. Qed jgħidulna li dan huwa urġenti, però dan ifisser illi mhux se nkun qed niġġieldu l-evażjoni fiskali. L-istati membri qed jiġu mistoqsija sabiex jonfqu biljuni sabiex eh, isalvaw l-ekonomija tagħhom l-impjiegi U llum iktar minn qatt qabel għandna l-opportunità sabiex nirkupraw il-biljuni ta' euro illi jisparixxu permezz tal-evażjoni fiskali. Għalhekk kollegi, aħna responsabbli sabiex nabbozzaw il-leġiżlazzjoni u mhux il-lobbies dak li huwa urġenti issa huwa illi eh, nirreżistu. Grazzi. Hemm xi ħadd li jixtieq jintervjeni fuq it-talba tal-Kumitat Agri. Onorevoli Vajts għal intervent kontrarju għat-talba tal-Kumitat. Danke, President. Äh, Grazzi ħafna Sur President. Bla dubju ta' xej issa waqa wasal il-waqt li aħna lill-imprizi agrikoli nappoġġaw ukoll issa illi huma ntlaqtu wkoll minn din il-kriżi li taffetwa l kulħadd. Aħna dejjem ħsibna għal riserva għal kriżijiet bħal dawn anke fil-fond agrikolu. Iżda aħna ddeċidejna illi minħata l-Awstrali m'għandniex inħallsu lil dawn l-kumpaniji, iżda ma nistax nimmaġina għalfejn, forsi eh, hemm flus biżiet sejrin fil-bwiet ta' kumpaniji l-kbar, mhux fiż-żar jiena naħseb irridu rridu nappoġġaw lil dawn imprizi anka favur l-ħarsien ambjentali u hemm bżonn li nużaw dawn il-flus li qegħdin hemmhekk fir-riserva u għal din raġuni jiena naħseb illi il-Kummissjoni għamli ta' ċara li jekk aħna l-membri ta' dan il-Parlament Ewropew nresqu emendi dawn ħajwaslu għall-irtirar ta' din il-proposta min-naħa tal-Kommissjoni u l-konklużjoni tkun li l-bdiwa tagħna ma jirċivu l-ebda tip ta' għajnuna. Jiena naħseb illi nissuġġerixxu illi ma nivutawx kontra din il- Grazzi. Hemm xi ħadd li jixtieq jintervjeni fuq it-talba tal-Kumitat Afko. Onorevoli Vince. Favur? Favore, Favore. certo, sono il relatore. Jina rapporter, ovvjament. The pandemic... Eh, Aziz President, il-pandemija kella impatt kbir fuq l-inizjativi tal-ċittadini, organizzazzjonijiet u eh, ċittadini ma setawx jagħmlu kampanji ta' kolazzjoni ta' firem, għandna bżonn nappoġġewhom u nassiguraw l-istrument prinċipali tad demokrazija fl-Ewropa jerġa' jieħu ir-ruħ Jiena nitlob illi il-Kamra taċċetta li nieħdu proċedura ta' urġenza taħt regola wieħed tlieta u jkun hemm regolament b'miżuri eh, temporanji u ma jkunx hemm limiti ta' żmien u l-istadji differenti taħt ir-regoli tal-inizjattiva ta' ċittadini. Ta Eh, jimxu skont dak li inqabel fuq fil-gruppi politiċi. Hemm interventi kontra. Le, mhux il-każ u allura nifissaw il-proċedura. Issa d diskussjonijiet. L-ewwel brab tamar mal-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd. Infakkar lill mps li għad-diskussjonijiet kollha f'dan ir-round m'għandniex il-proċedura tal-catch DI. U lanqas il-blue card ngħaddi l kelma nirringrazzja hawnhekk il-Ministru Brinjazz. Nikolina ngħaddilek il-kelma fisem il-Kunsill. Thank you, President. Grazzi President, membri onorevoli, grazzi tal-li istedintu li l-Presidenza sabiex taqsam l-opinjoni taħħa dwar il- suġġett importanti tal-razzizmu. Il-qtil ta' George Floyd kien ta' kbir u wasal għal ħafna emozzjonijiet u protesti mhux biss fl-Istati Uniti iżda wkoll madwar id-dinja. Nixtieq nibda billi nuża dan, dan id-diskors sabiex eh, nofri kondoljanzi tiegħi lill ħbieb u l-familjari ta' George Floyd. Aħna nuru solidarjetà mal-vittmi ta' diskriminazzjoni razzjali madwar id-dinja. Il-ħajjiet kollha huma importanti u d diskriminazzjoni mhix m'hemmx posta fis-soċjetà tagħna. Fosti suġġetti li għamu huma t trattament tal- eh, tal-Pulizija Amerikana fil-konfront tal-nies bġilda skura. l-ugwaljanza, d-dinjità umana, ir-rispett lejn id-drittijiet umani, it-tolleranza, ugwaljanza bejn is-sessi, il-proibizzjoni ta' diskriminazzjoni, dawn huma valuri fundamentali għall-Unjoni Ewropea. Fost l-affarijiet li nirġildu hemm il-razziżmu. Għandna karta ta' drittijiet umani illi tipprojbixxi diskriminazzjoni għabbażi tar razza l-fidi jew is-sess fost l-oħrajn. Għandna wkoll strument ta' trattament ugwali sabiex ikun hemm protezzjoni legali kontra diskriminazzjoni għabbażi ta' sess. Aħna mhux biss tajn iktar protezzjoni f'ħafna qisma. Però biddinna l-struttura fl-Unjoni Ewropea għaliex l-Istati membri kellhom joħolqu strutturi sabiex jippromovu trattament indaqs. Aħna ħadna impensa biex niġildu il-razzizmu. Qed nimmarkaw l-20 sena anniversarju minn dan l-istrument leġislattiv importanti. Aħna fil fatt organizzajna dan l-anniversarju anzi ser norganizzaw il-tifkira fid-29 ta' ġunju, flimkien mal-Kummissjoni. L-Unjoni Ewropea għandha għafas legali b'saħħtu u leġiżlazzjoni speċifika sabiex niġġieldu l-intolleranza u l-mibeda bħal deċiżjoni għafas tal-2018 biex niġġieldu razzizmu l-xenofobija. F'Ġunju tal-2016 il-Kunsill stida l istati membri sabiex jassiguraw it trasposizjoni effettiva u l-implementazzjoni tal-deċiżjoni għafas u liġijiet oħra tal-mibeda kontra l-mibeda fl-istati membri. Irridu metodi effettivi sabiex eh, ikun hemm ir rapportaġġ tal- reati ta' mibeda. Il-Kunsill ukoll fl-2017 laqa id-deċiżjonijiet tal-grupp tal livelloli kontra il-razzizmu, l-intolleranza fost l-oħrajn. Dawn il-miżuri irridu kol ikun akkumpanjati minn edukazzjoni kontra r-razzizmu hemm il-ħtieġa illi nibnu reżiljenza tolleranza demokratika u ukoll ħiliet sabiex niġġieldu dan ir razzizmu Għandna l-lodot, il leġiżlazzjoni l-arfin, l-edukazzjoni. Aħna wkoll nikkondannaw kwalunkwe eh, mibeda, kwalunkwe rejati għabbażi ta' razziżmu. Qed narabu ukoll żieda ta' razzizmu u diskors ta' mibeda la jaffettwa lil minoritajiet. L-Aġenzija tad Drittijiet Umani qalet li hemm sfidi inaċċettabbli li n-nies eh, ta' ġilda skura għadhom jaffaċċaw fil-pajjiżi tagħna. Aħna rridu neliminaw dawn l-ostakli, hemm diskriminazzjoni meta jfittxu xogħol, eh, anke fl-edukazzjoni, fl-aċċess għad-djar, għalhekk aħna nieħdu dawn il-kwistjonijiet bis-serjetà ħafna huwa l-obbligu tagħna illi niġġieldu kontra r razzismu fl-Unjoni tagħna. Membri onorevoli l-Unjoni Ewropea hija impenjata bisihsa biex tiġġieled kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni fih dan il-frontieri tagħha u fid-dinja kollha. F'Marzu tal-2017 il-Konsil adotta linji gwida fuq in-non-diskriminazzjoni fil-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea sabiex intejbu il-politika ta' drittijiet umani tal-Unjoni u niġildu il-diskriminazzjoni eh, għabbażi tar-razza. Anki fl-azzjoni esterni tal-Unjoni Ewropea l-użu ta' seta' għandu jiġu għandu miġġielet. Aħna nirrappreżentaw id-stat ta' dritt, il-drittijiet fundamentali u għalhekk għandna jkunu ta' eżempju. Għandna noqogħdu attenti kontra l-użu eċċessiv ta' seta u nassiguraw illi ġidendi bħal til ta' ta' Sur Floyd ma jsirux iktar irrid ikun hemm rispett lejn id-drittijiet umani u e, lejn in-nies kollha. Bħala poplu Amerikan e, irridu jaffrontaw dil problema l-kol flimkien. Hemm protesti wkoll f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u dan juru illi din hija problema ta' kulħadd il-koll li ġu niġġieldu diskriminazzjoni, politiki, ċittadini, polizija, għalliema. Grazzi ħafna ta' attenzjoni. Grazzi, issa l-kelma lill president von der Leyen għandek il-kelma. Mr. President, Honorable. Sur President, membri onorevoli, jina ma nafx xi tfisser li jkollok il-ġilda skura, ma nafx xi tfisser illi nkun membru ta' minorità etnika, sesswali jew reliġjuża. Jina qatt ma esperjenzajt trattament differenti meħabba l-apparenza tiegħi, jiġifieri jiena ma nafx jfisser illi jitrattak b'suspett ta' kuljum fit-toroq jew meta mmur eh, nagħmel ix-xirja jew meta mmur infittex impjieg jew eh, dar ġdida hekk kif il-kollega tagħna qaltilna bl-istorja tagħha. Ħafna minna li bil-qeda hawnhekk ma nafux xi dak li jint esperjenzajt, però għandna opportunità ħafna nies qed jgħidilna qed isemmew il-vuċi tagħhom u qed jgħidulna illi aċċettajna r-razziżmu għal ħafna żmien, però dan għandu jieqaf membri onorevoli dawk il-nies li jipprotestaw fit-toroq tagħna fil-pajjiżi fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku madwar id-dinja kollha irridu nisamaw l-vuċi tagħhom għax irridu li aħna nisemmewhom u wasal iż-żmien illi nagħmlu iktar milli sempliċement nisemgħu nikkondannaw ir-razziżmu, irridu nużaw din l-opportunità sabiex nitkellmu dwar ir-razziżmu b'mod miftuħ, b'mod sinċir u għalhekk nirringrazzjakom tal-li poġġejtu dan il-punt fuq l-aġenda u tal-li jiet fuq net tal-agenda bħala soċjetà irridu naffaċċaw ir-realtà. Irridu niġildu razzizmu u diskriminazzjoni hemm id-diskriminazzjoni viżibbli ovvjament, però hemm dik iktar sottili, hemm ir razzizmu u d diskriminazzjoni għaliex eh, bla ma nkunu nafu nkunu għatiwet u um, hemm ħafna inġustizzja anke fil-infurzar tal-liġi, fis- suq tax-xogħol, tad-djar, fl-edukazzjoni, fis-saħħa, fil-politika, fl-immigrazzjoni. Għanna ninaqdu fuq kull livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali, lokali, pubbliku, privat, in-negozji u s-soċjetà ċivili. Il-kol kemm aħna b'mod individwali bħala ċittadini rridu nibnu Ewropa li hija iktar ugwali, iktar umana, iktar ġusta u irrid inkun ħafna ċara fl-Unjoni tagħna m'hemm l-ebda post għal razziżmu jew kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni dan huwa żgur. And honorable members. Membri onorevoli il-koll flimkien irridu nirrispondu għal mistoqsijiet diffiċli ħafna għalfejn ir razzizmu u d-diskriminazzjoni għadhom fis-soċjetajiet tagħna. Għalfejn hemm partijiet partiti politiċi illi jappoġġaw il-gżenofobija, ir razzizmu illi jirbħu l-elezzjonijiet għalfejn membri ta' dawn il-minoritajiet etniċi u reliġjużi mhumiex rappreżentati biżżejjed fl-istituzzjonijiet politiċi, akademiċi għalfejn huma aktar rappreżentati fl-istatistiċi ta' faqar u fl-infurzar tal-liġi, x'nistgħu nagħmlu fl-edukazzjoni, fl-impjiegi, il-kura tas-saħħa u fis-settur ta' djar sabiex nibnu soċjetà aktar ġusta, iktar konxja, x'nistgħu nagħmlu sabiex l-istituzzjonijiet tagħna jirrappreżentaw aħjar id-diversità tas-soċjetajiet tagħna. Tan ma jistax isir politika settorjali grazzi għal kummissarju wieħed jew politiku wieħed. Jiena bħala president tal-kummissjoni eh, nixtieq nasal fil-fond ta' dawn il-kwistjonijiet. Il-ġimma d-dila se jkollna dibattitu fuq ir-razziżmu fil-kulleġġ u ejja ħarsu madwarna f'dan l-emiċiklu id-diversità tas-soċjetà tagħna mhijiex rappreżentata u jiena l-ewwel waħda li nammetti illi l-affarijiet mhux aħjar fil-kulleġġ tal-kummissarji jew fost l-impjegati tal-kummissjoni u għalhekk jiena ngħid irridu nitkellmu dwar ir-razziżmu u għandna naġixxu. Dejjem huwa possibbli li nibdlu d direzzjoni jekk ikun hemm irrieda. Ser nagħtikom eżempju żejr ta' pass żejr fid-direzzjoni tajba il jiena rajt right meta kont Ministru tad-Difiża fil-pajjiż tiegħi. Is-sistema ta' reklutaċ fil-pajjiż tiegħi kienet ilha hemmhekk għal sekli u dejjem e, kienet tiffavorixxi lill istess nies kellna xi kandidati eċċellenti illi kellhom anki e, ħiliet partikolari bħal pereżempju jitkellmu l-arbi jew il-farsi, però dawn il-ħiliet ma kinux jiġu konsidrati, però fil-missjonijiet f'pajjiżi oħra dawn il-ħiliet setgħu jisalvaw il-ħajjiet, però il-sistema ma kienx tippermetti għal dawn l-affarijiet. Qatt ma kienu saru qabel, però l-analiżi u r-riflessjoni bdew iseħħu u bekk il-forzi armati tal-Ġermanja bidlu s-sistema tar reklutaġġ u dan ġab vantaġġ u benefiċċji għall-armata. Għalhekk hija sistema aktar ġusta għas-soldati jista' tista' ssir bidla jekk hemm irrida politika sabiex dan isir. Irridu nitkellmu dwar ir razziżmu b'moħħ miftuħ. L-aħbar tajba illi eh, mhux qed nibdew mill-qiegħ, id-diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea hija projbita għandna trattat, għandna karta ta' drittijiet umani, dawn kollha jipprojbixxu diskriminazzjoni. Għandna liġijiet Ewropej kontra d diskriminazzjoni, diskriminazzjoni etnika, il-diskors ta' mibeda, il għandna deċiżjoni qafas sabiex e, niġġieldu kwalunkwe tip ta' razziżmu u ksenofobija u dan huma ftit Għanna u koll grupp ta' livelloli ta' esperti mill-pajizi mil Ewropej sabiex eh, niġildu il-razzizmu. Għanna fondi Ewropej, però irridu namlu aktar. Jiena kuntenta illi ngħix soċjetà illi tikkundanna r razzizmu, però ma nistgħux nifu hawn jekk aħna naraw razzizmu jseħħ għandna naġixxu fil-pront. Il-kuxjenza ta' razzizmu tibda fuq skala żgħira ħafna. Irridu nibdew billi neżaminaw lilna infusna illi nitkellmu kontra każijiet ta' razzizmu illi impoġġu f'dubju l privileġġi li aħna nieħdu biżgur Membri onorevoli, il-motto tal-Unjoni Ewropea tal-Unjoni Ewropea hija laqda fid-diversità. Il-kompitu tagħna huwa illi ngħixu skont dawn il-kliem u għalhekk jiena nisabħer għana sabiex nisma lilkom sabiex ikollna Unjoni Ewropea ħjar maquda fid-diversità. Grazzi ħafna. Grazzi President għall preżenza tiegħek fuq dan il-punt u l-kliem tiegħek. Issa il-gruppi politiċi għall pipe Onorevoli Wiesler Lima Isabel għandek il-kelma. Levé, s'insurger, refuser de toutes ses forces. Grazzi ħafna illi kulħadd jiena għad bleħen wieħed jipprotesta kontra kull tip ta' razziżmu naħseb li xi ħaġa illi għandna nagħmlu huwa id-dover tagħna wkoll aħna bħala membri ta' dan il-Parlament Ewropew illi nissieħbu magħhom. Għalhekk hemm bżonn li jkollna dokument wieħed ħalli nesprimu il-fatt li aħna nikkundannaw kull att razzist illi nixtiequ nesprimu solidarjetà ma' dawk kollha li qegħdin ibatu minħabba eh, r razziżmu ħalli bekk nibatu messaġġ qawwi min-naħa tal- parlament Ewropew. Jiena naħseb illi importanti illi nitkellmu fuq eh, l-abbuż ukoll anke minħat tal-forzi tal-pulizija ħafna għandhom tama anke l ġejjini u nixtieq iżda illi ngħidu wkoll li hemm ħafna membri tal- korp tal-pulizija li jagħmlu xogħolhom kif suppost u b'dedikazzjoni kbira. Ġifieri jdu nagħmlu distinzjoni. Jiena naħseb illi aħna nistgħu nkunu kburin b'ħafna affarijiet li ksibna iżda ma nistgħux aħna nittolleraw dawn l-atti illi ħamrulna wiċċna anke meta niftakru pereżempju fuq eh, il-kampijiet ta' konċentrament matul it-tieni gwerra dinija Iżda l-istess ħaġa aħna għandna nħossu anke meta nitkellmu fuq l-iskjavitu. Aħna kburin bil-valuri tal-Unjoni Ewropea u għandna ċertu regoli li jorbtuna li qegħdin hemmhekk biex intejbu l imġibat tagħna anke fil-ġejjin iżda jrid ikollna politika li tista' tipprovdi lil kulħadd u nerġa' ngħid lil kulħadd l-istess opportunità naħseb li dan huwa l-unika mod ta' kif nistgħu nelbu razzismu darba l dejjem. Grazzi ħafna l-Onorevol Garcia Perez, jekk jogħġbu. Grazzi ħafna, ma nistax nieħu nifs. Ek qal George, George Floyd wara dawn il-ftit minuti fejn kien qiegħed ibati u dawn huma simbolu tal-inġustizzju ta' tal-dak li aħna qegħdin nesperjenzaw għalfejn il-pulizija edin jamlu azzjoniet pal dawn iktar fuq is-suwed milli fuq il-bojot, għalfejn il-bidla tal-klima edha taqtan nifs iktar l-suwed milli mill-bojot. Rosa Parks spiċċat il-ħabs minħabba illi ma ċediċ posta lil raġel abjad u ma rridix tmur poġġi bil-qeda laqas fuq wara tal-karozza tal-linja. Martin Luther King xtaq iwaqqaf darba dejjem mill-diskriminazzjoni razzista fl-Istati Uniti. Iżda xorta waħda minkejja dan kollu aħna rajna li dawn huma azzjonijiet li qed jibqgħu jippersistu jibqgħu jsiru ħafna nies marru fit-toroq biex jipprotestaw kontra r razzizmu Naħseb li din hija xi ħaġa li tagħtina daqsxejn xaq ta' tama u naħseb li aħna wkoll nixtiequ li neliminaw ir-razzizmu strutturali li għadu jinħass u jeżisti fil-bliet u l postijiet fejn ixu aħna fil-pajjiżi tagħna. Jiena naħseb li d-direttiva fuq eh, diskriminazzjoni hija xi ħaġa importanti ħafna nara li hawn il-Kummissarju Dalli wkoll li tama li aħna flimkien jirna xienna inneħu dan l-imblukkar li bħalissa hemm fuq din id-direttiva rridu nwaqfu darba l-dejjem il- Il-razzizmu hemm bosta partiti politiċi fl-Ewropa li jiddikjaraw irwieħhom li huma eh, razzisti. Jiena naħseb illi għamilna bosta żbalji fil-passat jekk inħarsu lejn l-istorja eh, fl-Ewropa, iżda ma nistgħux aħna nittolleraw li nerġgħu nagħmlu l-istess żbalji minħabba dan jista' jwassal għal diżastru sħiħ. Jekk aħna ħan nittolleraw dawn l-affarijiet, aħna żgur maħniex ħan nagħmlu progress, rridu naraw li kulħadd ikun ħieles u nirringrazzjaw lil ħafna nies li marri protestaw fit-toroq ħalli fakruna illi hemm bżonn li nitkellmu bleħenoli. Ejja aħna inneħħu xkiel li qegħdin jimponu l-bord fuq is-Suwed minħabba li kulħadd għandu jkun l-istess. Grazzi ħafna il-President Ċolo issa għall grupp Renew. il dan il- il-kas ta' George Floyd ifakkarna illi hemm ħafna nuqqas ta' rispett għal ħajja tal-bniedem, iżda jiena jkolli ngħid li r razzizmu mhix biss problema Amerikana, iżda hija problema wkoll Ewropea. Dak li qed jiġri fl-Istati Uniti u l-fatt li hemm nuqqas ta' rispett anke għal ħajja u d-dinjità tal-bniedem hija xi ħaġa li għandha tfakkarna biex inħarsu lejn dak li tiġi fil-pajjiżi tagħna wkoll fejn hemm ħafna każijiet ta' diskriminazzjoni wkoll. Jiena naħseb illi ħafna drabi l biża tal-poplu ikun qiegħed ikun irrappreżentat minn razziżmu u jinħeba wara r razziżmu. Sfortunatament jiena naħseb li hemm xi politiċi illi qegħdin jużaw din il-biża biex japprofittaw irwieħhom u joħolqu soċjetà fejn tirrenja l-biża minħabba li fajnejhom il-varjetà u d-diversità mhijiex xi ħaġa li ħadd twassal għal affarijiet pożittivi. L-Ewropa, fl-Ewropa aħna suppost naraw diversità bħala xi ħaġa li hija favorina. Iżda rridu naraw illi nibdew nibnu daqsxejn ta' kuxjenza fuq eh, abbażi ta' dan il-valur tad diversità u jiena fissem il-grupp politiku tiegħi naħseb li m'għandniex nimponuwa u min-naħa tal-gruppi politiċi rridu naħdmu flimkien mal istituzzjonijiet l-oħrajn Ewropej ħalli npoġġu madwar l-istess mejda ħalli insaqsu lil nfusna u naraw jekk min-naħa tal-istituzzjonijiet stess nibdew minn hemm jekk għax qed nirriflettu il-valur tad diversità nitlob lill-President tal kummissjoni biex forsi flimkien nibnu task force minħabba li rridu nibdu nibdew noħolqu soċjetà aktar inklusiva billi l-ewwel inħarsu fil-mera u nħarsu lejn l-istituzzjonijiet. Importanti illi aħna niġtu il-razziżmu iva minħabba illi din hija xi ħaġa li tfakkarna wkoll fil-passat tagħna iżda anka tiftunnajnejna għall preżent Ġifieri importanti ħafna illi narfu d-dover tagħna illi niżguraw li diskriminazzjoni u razziżmu jibqgħux parti mill-ġejjieni tagħna. Grazzi ħafna Sinjura Ġakardi issa. Grazzi ħafna il-mewt ta' raġel u anka wara dan il kaskem kemm ħafna attiv violenti hemm bżonn illi naslu għal ġustizzja għal dan il-każ. Jiena naf illi kien hemm min qal li forsi hemm ċertu ħajjiet illi huma inqas ta' valur minn taħat ħaddieħor bħal dan il-bniedem ukoll ta' karnaġġan sewda li miet f'San Louis wara li kienet jipprova jiddefendi drittijiet ta' sieħbu iżda għal mewt tiegħu ma kien hemm l-ebda protesta naħseb li l-protesti fl-Amerika issa tisiru ħafna iktar violenti u anke nfirxu fl-Ewropa. Issa apparti r-rabja fuq eh, Eh, vizavi l-pulizija edin jessieħbu nies li huma rrabjati mħabba l-kolonializmu, mħabba dak li skopra Kristofru Kolombu, Montanelli, jiena naħseb li apparti r-razzizmu għandna xi ħaġa oħra li qiegħda tinħassaf niktar eh, madwar id-dinja, ġifiri l-injoranza u l-stupidità ta' dawk li jixtiequ illi kkanċellaw l-istorja tagħna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kumke għal partit tal-ħodor. Sur President, President tal-Kummissjoni von der Leyen, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Ftit jim wara il-qtil ta' George Floyd, jiena kont qed inraqqat it-tifla eh, tiegħi li żar waħda li għandi u saqsietni li li u koll. Il-kolonjaliżmu iddefinixxa l-Amerika u s-soċjetajiet Ewropej għal ħafna sekli il-kolonializmu ħolo ukoll ħafna preġudizzju, ħafna nuqqas ta' gwaljanza li għadhom jinħassu sal-lum u li qed iwasslu wkoll qtil ta' bostaniż. Ir-razziżmu strutturali eh, fl-Unjoni Ewropea huwa differenti minn dak tal-Istati Uniti, ma nistgħux ngħidu li aħna għandna l-istess storja ta' skjavitu, ta' qtil, ta' suwed, iżda għandna provi ta' atroċitajiet ukoll u ta' atti vjolenti li għamilna minħabba l passat kolonialiżmu tagħna u anke minħabba l-vjolenza minħabba tal-korp tal-pulizija. Dan l-aħħar ukoll esperjenzajna persekuzzjoni u til ta', membri ta' minoritajiet ta' nies li huma pereżempju mill minorità tal-LGBTI jew kalla nies ta' eh, tal mm, grupp Rom Jiena naħseb illi rridu iva nissiħbu mal messaġġ ta' dawk kollha li tipprotestaw fit-toroq u fuq dak li sar seħħ fl-Istati Uniti. Iżda dan il-Parlament irid jgħin biex niddeċifraw kif nistgħu noħolqu soċjetà sostenibbli ħalli ħadd ma jitħalla barra, ma jistax ikun hemm spazju għad diskriminazzjoni u għar-razzizmu. Importanti li l-ewwel nippruvaw nisblukkaw l-istaġnar li għandna fid-diskussjonijiet fuq id-direttiva dwar il-diskriminazzjoni. Jiena Naħseb li dan ilu għaddej mis-sena 2008 naħseb li rridu nieħdu din l-opportunità biex nieħdu azzjoni. Jiena nixtieq li raqqat it-tifla llejla u nagħtiha garanzija tal-fatt li le mhux ħajoqtluha lilha minħabba li fl-Unjoni Ewropea aħna maħniex ħanibqgħu sikta jew jalqulna ħalqna minħabba ir-rabja jew l-injoranza. Jiena nixtieq nitlobkom fisem it-tifla tiegħi wkoll jekk maħniex ħanieħdu azzjoni issa mela meta. Grazzi ħafna l-Onorevoli Herman Terċ. Grazzi ħafna, Sur President. Jina naħseb li għawek qegħdin nisimaw kemm aħna l-Ewropej tajbin u kemm għandna l-opportunità li aħna nagħmlu kampanja kontra l-Amerika li tant nħu gost nagħmlu. Jiena nixtieq ngħidulkom xi ħaġa nqaralkom xi ħaġa li e, għal Ewropew u li għandu membru tal-partit tiegħu f'din il-Kamra. Huma il-bestji illi għandhom sura ta' bniedem illi għandhom ħafna rabja u mibeda kontra dak kollu li jirrappreżenta l lingwa Katalana. Torra huwa l president tal-Generalitat Katalana. Dan huwa l-President tal-Partit tal-Onorevoli Puigdemont li huwa membru hawnhekk. Huwa alleat ukoll tal-President eh, tal-gvern Spanjol Sanchez illi bħalissa wkoll eh, huwa alleat tal-komunisti u tal-soċjalisti li huwa razzist li fil fatt eh, ijat jirrenja parti mm, ta' Spanja kontra ehm, dak li aħna nirrappreżentaw fl-Ewropa. Jien naħseb li fl-Amerika fil-25 ta' Mejju esperjenzajna xi ħaġa verament orribbli li minħabba qatt kriminali tal-pulizija miet persuna sewda li kellu fi fatt ma, ma kellux jiġrilu hekk u da minħabba dan il-każ kien hemm ħafna Eh, protesti kontra r-rattizmu tas sistema Amerikana. Mibbeda kontra eh, dak illi eh, is sistema Amerikana użat bħala biex tferrex iktar il-fake news, però jiena naħseb li din hija kwistjoni fejn l-aħbarijiet ikunu manipulati għal darbohra. Grazzi ħafna, Sur President għal-Parlament Ewropew huwa unura lina li aħna jkollna l-okkażjoni niftħu din is-seduta plenarja permezz ta' dan id-dibattitu minħabba illi seħ avveniment verament traġiku li issa sar ta' tifsira politika importanti ħafna. Qed naraw il-qtil ta' George Floyd wassal għal ħafna nies biex jipprotestaw u biex jissiltu kontra dawn l-atti violenti u aħna irridu nitkellmu wkoll b'mod iktar elokwenti fuq kif dawn l-azzjonajiet huma kontra il imorru kontra l-valuri tagħna u aħna irridu u kol niproteġu lil dawn il-vittmi ta' violenza min-naħa tal-korp tal-pulizija minħabba li huma qegħdin jitolbu li jingħataw tweġiba. Tweġiba għal din is-sejħa tagħhom għall-ugwaljanza u naħseb illi hemm bżonn illi nħarsu wkoll lejn l-istorja tagħna u rridu narfu illi dan l-avveniment qiegħed jwassal ukoll għal sekli sħat ta' dominazzjoni tal-bojot fuq is-suwed u fuq il-minoritajiet jiena naħseb illi rridu nħarsu wkoll lejn l-istorja Ewropea minħabba illi aħna dejjem jew kellna eh, żmien ta' ċiviltà fejn aħna rrispettajna drittijiet iżda kien hemm anke avvenimenti barbari ħafna u naħseb illi l-ar teoriji tal-ġerarkija eh, bażi tal-razza waslu għal storja ta' l-Holocaust, li tinkludi l-Holocaust u tal-kolonializmu Ġifiri, jekk aħna nixtiequ li inneħħu il-ħażen mill-bniedem, irridu nagħmlu eżami tal-kuxjenza u rridu nevitaw u niġġieldu nissirtu kull tip ta' diskriminazzjoni u nuqqas ta' gwaljanza minħabba li naraw ma narawiex hemmhekk qiegħda hemm nuqqas ta' gwaljanza abbażi tal- tar-razza, kulur u Ġenu għalek hemm bżonn illi aħna niddikjaraw bitċar minna ħat naħa tal-Parlament Ewropew ħalli nibatu messaġġ e kif qed titlobna riżoluzzjoni tagħna li l-iskjavitu huwa reat kriminali kontra l-umanità u li aħna flimkien iridu nuru l-appoġġ tagħna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ferrara. Grazzi ħafna, Sur President, il-qtil orribli brutali ta' George Floyd wasal ħafna rabja, ħafna nis jipprotestaw dak li seħlil u ġara lil George Floyd mhix xi ħaġa li ġrat darba jiena naħseb li qudiem azzjonijiet bħal daw razzisti ma nistgħux nibqgħu indifferenti u ma ngħidu xejn. Jiena naħseb li m'għandniex inkunu ipokriti u rridu eh, nafaċċaw kull tip ta' razziżmu dak violent violenti anke dak li forsi ma jinħassx jew jidher daqshekk. Naħseb li abbosta razziżmu illi wara qed jinbeda jinħeba eh, att ta' kompassjoni jew inkella ċertu superjorità morali fuq dawk li għandhom il-ġilda sewda. Dawn huma atteġġamenti illi huma ta' offiża d-dinjità tal-bniedem. Jiena naħseb li hemm fadlinna ħafna affarijiet li rridu nissiltu kontrihom, rridu nissiltu kull tip ta' preġudizzju għal fuq gruppi soċjali wkoll minħabba li kulħadd irid igawdi mill-istess drittijiet fil-qasam tal-edukazzjoni, tax-xogħol, partecipazzjoni fis-sistema ġudizzjarja u soċjali. Jiena naħseb illi dan huwa dak li huwa mistenni min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej u min-naħa tal-Istati Membri wkoll. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gonzales Pons issa l-minuta. Grazzi ħafna Sur President aħna jekk tismana nitkellmu naturalment kulħadd jgħid illi eh, aħna maħniex razzisti u ħadd ieħor huwa razzist iżda jiena naħseb illi il-każ ta' George Floyd jista' jservina u għandu jservina ta' mera fejn aħna nħarsu lejn l-istorja tagħna wkoll. Istorja li tinkludi wkoll l-Holocaust. il razzizmu mhux ħadd ikkura bil-propaganda jew bil-aħbarijiet jew bil kliem sabiħ jew bil tajjir tal-pulizija. Jiena naħseb illi jekk kull sinagoga, kull eh, moskeja u kull knisja Eh, ikun hemm ukoll il-ċaħda ta' razzizmu, il-razzizmu jista' jkun ikkurat biss bl-edukazzjoni ilna sekli aħna insofru u nbatu minħabba din id-batija u issa waqafna, deċidejna illi nwaqfu din il-kwarantina l-dawn il vittmi tal-razzizmu u rridu ngħidu l-affarijiet u nidiskrivuhom kif huma. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Insir. Sur President, aħna rridu naraw li l-ebda gvern ma jista jimponi xi theddida fuq l-ebda membru tas soċjetà jiena naħseb illi fl-Istati Uniti u fil-kontinent tagħna qed naraw dawn il-protesti illi qed juru eh, eh, solidarjetà mal-membri kollha tal- ta' kulur iswed. Issa aħna naraw illi dawn il-protesti hemm ukoll ħafna frustrazzjoni kontra d-diskriminazzjoni li teżisti wkoll fl-Unjoni Ewropea. Ir-razziżmu strutturali aħna nafu illi din mhix xi ħaġa li biss nesperjenzaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Aħna qegħdin narawha din anke fil-ħajja tagħna ta' eh, flimkien u anke fil-iskejjel. Jiena naħseb illi il-motto Ewropew m'għandux ikun biss espress fi kliem illi aħna ninaqdu fid-diversità u d-diversità m'għandix tfisser biss diversità ta' bejn il-pajjiżi Ewropej. Jiena naħseb li għadin raġuni aħna rridu nivutaw favur din ir-riżoluzzjoni kontra r-razzizmu ħalli verament nieħdu azzjoni eventwalment fuqha. Grazzi. Grazzi ħafna Rivoli Raffaela. George Floyd, Brianna Taylor, Brooks, Adama Triora, ħafna kienu vittmi u żgur li ħajkun hemm ħafna iktar il-qoddim jekk aħna maħniex ħanieħdu azzjoni. Jiena nissieħeb ma daw kollha li qegħdin jipprotestaw kontra l-vjolenza min-naħa tal-pulizija, kontra d-diskriminazzjoni, r razzizmu istituzzjonali wkoll il-popli qegħdin jitolbu azzjoni min-naħa tal-istituzzjonijiet u anke min-naħa tal-istati membri. Ma tallimna xejn mill-istorja tagħna aħna favur il-progress iżda jekk missirijietna u jaraw iħarsu lejn dak li qegħdin nagħmlu issa, jaraw li issa verament hemm rispett tal-dinjità Jina naf li għawek il-ħin kollu nirrepetu li aħna maqdin fid diversità iżda irridu nirreflettu fl-azzjonijiet tagħna verament dak li aħna qegħdin nipritkaw. Ġenerazzjoni ġdida żagħżugħa tal-Ewropej jixtiequ illi aħna nagħmlu eh, bidla iva il-ħajja tas-sewed huma validi ħajja tas-sewed huma validi wkoll. One minute, Mr. Riviere. Onorevole Riviere. Grazzi President. Signora von der Leyen, dil-kwistjoni u r sistematiku hija skandaluża li wieħed juża l-mewt ta' George Floyd, però hija li timporta hawnhekk kunċetti aljeni għalina is-segregazzjoni razzjali aljena għall kultura tagħna Franza pereżempju, anke din tal-istatwi u l-protesti bħalma rajna jiena nippreferi infakkar l-istorja ta' pajjiżi u l-Ewropa wkoll konna minn tal-ewwel aħna li nabolixxu l-iskjavitu. Jiena nippreferi biex infakkar li xi nies huma l-vittmi tar razziżmu imma rrid ngħid ukoll li l-vittimizzazzjoni u dawn l-affarijiet huma razziżmu minnhom infushom irridu nikkundannawhom. Onorevoli Herzberger Fofana għal minuta minnaħa tiegħi bħala persuna sewda ngħix fl-Ewropa Jiena mhux biss sirt konxja tar-razziżmu li hawn hawnhekk, però anke l-esperjenza tiegħi ġarrabta din f'dawn l-aħħar 40 sena jekk naraw x'inhu jiġri madwar id-dinja dan huwa r-riżultat tal-istrutturi kolonjalisti li ilhom hemmhekk sekli sħaħ ħaġa sistemika dejn bħala diskriminazzjoni u razziżmu li jiffokaw fuq is-suwed u l-minoranzi etniċi. Mhux se nitkellem marriċ nisma biss li nħarġu l-pulizija, rridu nkunu aktar ibsa. Hemm bżonn ikun hemm ġustizzja għal dawk li tilfu ħajjithom, dawk li tilfu nies qrib tagħhom kienu vittmi tal-pulizija, mhux biss is-suwed fl-Ewropa biss, però hemm oħrajn ukoll anke dawk li għadhom qegħdin jerqu fil-Mediterran bħala riżultat ta' politika ta' migrazzjoni razzista il-ħajjiet tal-persuni suwed kollha jgħoddu, mhux dawk Ewropej biss, ħajjitna ta' kulħadd jgħoddu bħala liema jiena rajt. Id-dmuħ ta' tfal ukoll imqanqla mir-razziżmu ovvju ġili mhux ovvju wkoll u mbagħad il-mibeda li tiddaħħal fil-moħħ ta' ta' tfal, hemm bżonn dijalogu bħal qal Martin Luther King, hemm bżonn nitalmu ngħixu flimkien bħall-aħwa għaliex jekk le nispiċċaw biex immutu lkoll kemm aħna flimkien. Grazzi. L-Onorevoli Ġambaski. Grazzi President. Onorevoli President tal-Kommissjoni, kollegi, il-ħajt kollha jgħoddu ndaqs, jekk niġħdu dan il-fatt, jekk nemnu biss li il-ħajjiet tar rappreżentanti ta' razza waħda biss jgħoddu dan huwa razziżmu. Razziżmu wkoll li ngħidu li razza waħda biss toqgħod fuq l-oħrajn. Jekk joġobkom għażluha bil-għaqal il-kawża tagħkom jew nirrispettaw il-ħajja ta' kulħadd jew inkella nkunu qegħdin nappoġġjaw ir-razziżmu meta inti tuża t traġedji personali ta' xi ħadd għal gwadan politiku din hija ipokrizija l-approċċ tax-xellug tal-komunisti tar-razzisti. Infakkar il-kollegi kollha li qegħdin jilbsu ċerti t-shirts illum kemm ġew meqruda ħajjiet mill-bolxevisti l-komunisti meta inti temmen li l-vandaliżmu hija dak li għandek tagħmel dak huwa razzist ukoll. L-antenati tiegħi ġġieldu kontra t-torok li kienu jieħdu l-Bulgari bħala l-sira, però għamlu dan b'mod onest bil-armi ma qadux ikissru l-ħwienet. L-akkużi eh, tal-oriġini ta' xi ħadd mhix ħaġa deċenti li wieħed iħossu ħati għabbażi tar-razza tiegħu hija xi ħaġa insidjuża eh, dak li jkun iħossu ħati għabbażi tal-oriġini tiegħu biss u dan mhux aċċettabbli. Jiena ma nistħix mill-eruq tiegħi mill-ġens tiegħi bil-kontra jiena gburi tal-ġens kbir antik ukoll li jiena nappartjeni lilu. Kellim li jmiss Onorevoli Bellamy. George Floyd miet. F'Minnesota. U xi ġimgħat wara l-istatwa ta' Winston Churchill ta' Charles de Gaulle ukoll ġew attakkati kien hemm akkużi wkoll ta' razziżmu kontra l-Ewropa, però mhux se ssolvi ħaġa billi toħloq problema oħra. Aħna m'għandniex niġġeneralizzaw, il-pulizija qegħdin jagħtu ħajjithom ta' kuljum għall paċi tagħna ma nistgħux niġġieldu r-razziżmu billi nagħmlu affarijiet bħal dawn. L-Ewropa qiegħda tassew tara razziżmu strutturali fl-ambiti kollha ħaġa insolenti għalija din. Hemm ħafna xogħol ġenerużi ħafna fl-Ewropa aħna. Aħna għadin inkatru aktar vjolenza bċerti ideat xi ħaġa li se taqsam is-soċjetà tagħna wkoll l-Ewropa hija magħmula eh, minn affarijiet tajbin uħżina bħal kwalunkwe ċiviltà fid-dinja. Però dawn is-snin kollha dejjem dejjem promovejna l-ideal universali. Issa se nifirdu l-iswed mill-oħrajn l-Parlament għandu jiġġielet ġlieda waħda li kull ħajja tot. Is-Sinjura Piri, President, kollegi, daċxar rajna eluf ta' persuni jipprotestaw jitolbu ġustizzja għal til ta' George Floyd. Uffiċjal tal-Pulizija għamel irkoptu fuq on George Floyd hekk kif kien immanettjat. Dan l-qtil mhux eċċezzjoni. Eh, qtil fost ħafna fuq nies suwed li ġew maqtura mill-pulizija. In-nies qegħdin jidolbu ġustizzja għal George Floyd, però anki għal l-oħrajn l-innoċenti li mietu qabel. It-talba għal ġustizzja kontra r-razziżmu istituzzjonali mġdida, però l-moviment aktar kbir issa minn qatt qabel. Xjuħ, żgħar, Suwed bojot kulħadd jitlob bidla sistemika. It-talba għal ġustizzja sistemika wkoll qeta fl-Ewropa issa u dan juri li dan mhux fenomenu esklusivament Amerikan. Anke fl-Ewropa d diskriminazzjoni razzjali insibuha fl-istituzzjoni u soċjetà. Black Lives Matter iva u dan ifisser li għandna xogħol x'namlu u tal-aħħar Hemm bżonn nirrikonoxxu l-fatti, nirrikonoxxu l-inġustizzji tal-modi koloniali tagħna u kif dan jibqa' jinfluwixxi fuq is-soċjetà tagħna speċjalment il-ħajjiet tal-minoranzi. Flimkien għandna din ir-rankatura issa biex nibdlu l-affarijiet. Grazzi għall minuta. Onorevoli Vautmans. Mikrofonu. That's a false start. Thank you very much. Grazzi ħafna. Kollegi, timmaġinaw x'jiġri meta tifla tiegħek tistaqsi kol-jum mamma ma nixtieqx li jkolli dan il-kulur, jiena nixtieq nkun bajda. Tista' minni bajda. Tista' timmaġina jiena nista' għaliex jiġri li dan jena Għandi raġel is-suwed u żewġ tfal suwed ukoll żbeħ ħafna. Din id-diskussjoni ġifieri importanti ħafna. Nitamaw li l-affarijiet jinbidlu issa niġġieldu r-razziżmu il-kliem ta' mibeda online, id-diskriminazzjoni u niġġieldu b'mod aħjar milli għamilna fl-immodi l-Ewropa l-aktar kontinent progressiv fuq id-drittijiet tal-bniedem il-valuri. Però, Sinjura von der Leyen f'dawn l-aħħar jiem Kont daqsxejn diżappuntata. Illum ma mill-sqarrija jibsa, però f'dan l-aħħar jiem il-Kummissjoni u l-Kunsill sik ta' wisq kienu. Għalhekk hemm bżonn nivvotaw fuq din ir-riżoluzzjoni issa biex naġġixxu b'mod li it-tfal kollha rispettivament mill-kulur jikbru f'ambjent san. Il-ħajjiet tas-suwet ukoll jgħoddu daqs l-oħrajn. Issa, il-Onorevoli Fest. Grazzi ħafna Iva, razzizmu strutturali forsi tinstaw ħaġa stramba, aħna naraw il-ħin kollu ġejjin eh, refugjati il qegħdin hawnhekk mot illegali illi fil-fatt fit-toroq jipprotestaw kontra r-razziżmu. Ma nsibx li dan jista' jissejjaħ. Eh, razzizmu strutturali. Jiena naħseb li f'ħafna bliet fil-Franza, l-Ġermanja u l-Belġu il-pulizija laqas biss jistgħu jmissu lill-refuġjati u lill-immigranti minħabba li jista' jkun diskrit bħala razziżmu u xorta waħda minkejja dan ir-razziżmu kollu hemm mijiet ta' eluf ta' Afrikani li jridu jiġu eh, l-Ewropa. U allura jiena naħseb li għandna nwaqfu dan il-Global Compact fuq l-immigrazzjoni sakemm niżguraw li dan ir razzizmu strutturali minn naħa tal-istituzzjoni Ewropej jisparixxi darba l dejjem. For one minute. Għal minuta, onorevoli del Boscorfield. Il-mewt ta' George Floyd fil-25 ta' Mejju hija xi ħaġa li għalina terribbli U din hija ħaġa normali, eh, persuna oħra fost ħafna li nqatlu mill-Pulizija Amerikani fejn il-ġustizzja ma teżistix fuq ħafna livelli. Raġunijiet eh, sistematiċi wkoll, ir-razziżmu però ta' dan it-tip jeżisti fl-Ewropa wkoll, iċ ċittadini Ewropej eh, batu fuq bażi ta' kuljum aċċess l-edukazzjoni impjiegi minħabba l-kulur ta' ġildhom l-oriġini tagħhom, l-oriġini tal-familji tagħhom. M'hemmx biżżejjed diversità fl-amministrazzjonijiet tagħna. Dak li ċittadini tagħna jbatu l-aktar minnu ta' kuljum minn naħta l-pulizija huwa terribbli vjolenza ikun hemm kontrolli fil-konfront tagħhom u nibqgħu ninjoraw in-natura sistemika ta' dawn l-affarijiet. Franza, l-Ġermanja kien hemm aktar protesti u se jkun hemm protesti jekk ma nindirizzawx is-sitwazzjoni, hemm bżonn li nkunu kritiċi dwar dak li qed jiġri ta' kuljum. Onorevoli Zofko, grazzi President, kollegi. American writer describes Kittib Amerikan jiddeskrivi l-assimetrija fil-ħajja ta' kuljum, jgħid li rivoluzzjoni b'intenzjoni tajba eh, biex jinbidlu dittatorjati waslet għal ċerti problemi mbagħad il-Libja pereżempju, anki problemi b'ċerti minoranzi bħalma naraw fil-vant nofsani, il-minoranzi kollha li ma kellhomx l-appoġġ tal-istat kellhom iħallsu l-prezz biex tal-aġir tal-istat. Hemm ħafna wkoll affarijiet li jistgħu jsiru. Kien hemm ħafna persekuzzjonijiet fil-konfront ta' dawk li ma kinux jobdu, persekuzzjoni qatlet ħafna nies ukoll il-til brutali ta' George Floyd ukoll ħassar il-ħolma Amerikana Rajna dan kollu bajnejna bit-teknoloġiji tagħna u dan fetħilna u fimna li każijiet simili għandhom bżonn għandna bżonn nindirizzawhom mal gruppi kollha b'mod li kulħadd ikun ugwali, ħadd ma jkun ċittadin ta' tieni klassi, provajna nispjegaw għal diversi snin ukoll. Dawn l-affarijiet hemm bżonn nesportaw il-ħsieb Ewropew, niżguraw li l-EU jkollu l-aħjar mudell ukoll anki għall paċi. Ġifiri, nisfruttaw il mudell Ewropew, nesportaw mal-pijiet tad-dinja, u onesti magħna infusna wkoll il mudell tagħna l-uniku wieħed li ħadem sissa. Grazzi għall minuta Onorevoli Pizzula. Grazzi, President. Nina għad mal kundanna l-użu eċċessiv tal vjolanza fuq George Floyd, b'xorta ħażina mhux l-uniku vittma tal- Razzizmu istituzzjonali li ma ebx ilu maħna sa mill-abolizzjoni tal-iskjavitu 150 sena ilu. Però hemm bżonn ukoll li nikkonsidraw kollox. Aħna bħala Unjoni Ewropea dak li nagħmlu ħażin in-non diskriminazzjoni id-direttiva ilha mblukkata fil-Kunsill għal 12-il sena hemm proposta għal tnaqqis tal-fond ta' valuri u l-kurrikula wkoll spiss ikunu selettivi ma tantx jagħtu każ li modi inqas glorjuż ta' pajjiż fil-kuntest tar rabti transatlantiċi rridu nibqgħu impenjati li ntejbu sħobija tagħna mal-Istati Uniti. Xi ħaġa li tkun ibbażata fuq l-istat ta' dritt u id-dija komuni tad-demokrazija. Wasal iż-żmien li nikkundannaw il dawk kollha li fis-soċjetà tagħna jaħdmu b'mod attiv biex inkomplu naraw diviżjonijiet u flimkien naħdmu għal Ewropa li taħdem brisq id-diversità u l-ugwaljanza. Grazzi. Onorevoli Semedo l-minuta. Grazzi ħafna. Naqsam magħkom essej li ktebt meta kelli 8 snin. Jiena Monika Semedo, jiena għandi ġilda sabiħa sewda il-familja tiegħi ġiet mill-Cape Verde għal Lussemburgu. Kważi kellna morru lura lura għaliex aħna kienu se jkeċċuna mill-pajjiż. Fil-bidu jiena kont fi skola partikolari, issa ommi sabet appartament sabiħ, jiena kuntenta ħafna b'kulħadd l-allima tiegħi daħqet meta tella li aħna kollha mill-Lussemburgu u żiedet aħna il kemm aħna bnedmin, però il l-lewn tal-ġilda mhux inviżibbli. Jiena r-razziżmu ġarrabtu wkoll min-naħa ta' neonazis pereżempju ġili waqfuni fl-ajruporti wkoll eh, darba ġejt mifruda mill-ħbib tiegħi għal sija sħaħ ukoll. Nisma wkoll ċerti kummenti dwar nisi però imbagħad jgħidulek inti eċċezzjoni lejna, però minix eċċezzjoni għalhekk hemm bżonn nappoġġjaw din ir-riżoluzzjoni u nitolbu lill-Kunsill biex jiżblokka d-direttiva ta' kontra d diskriminazzjoni. Żmien is-silenzju spiċċa, grazzi. Grazzi. Onorevoli Van den Riesche. All lives matter. Er Wat tot voor kort een il-ħajt kollha importanti. Dan sar tabu issa, il-ġurnalist, il-politiċi, kulħadd isem il-vjolenza tal-pulizija, jistrumentalizzaw kollox bris ix-xelluk, però aħna m'għandniex problema tal-vjolenza tal-pulizija kontra s-Suwed, bil-kontra jiġri anzi, il-barranin Isawtu l-pulizija m'għandniex eh, razzizmu strutturali naħseb m'hemm imkien fid-dinja fejn in-nies għandhom dawn l-opportunitajiet kollha, aħna maħniex privileġġjati għax bojot bil-kontra s-soċjetà tagħna hija riżultat ta' ħidma sfiqa ħidma tal-fundaturi tas-soċjetà tagħna. Hemm min jixtieq jeqred din is-soċjetà jixxellu jaġġixxi bbażi tal mibeda aħna qatt ma se niġġustifikaw ruħna għal dak li aħna, qatt ma se ninżlu għarkubtejna minħabba l kulur tal-ġilda tagħna, ir razzizmu ta' kontra il-bojod forsi tgħidu li razzist, però jiena kburi li jiena abjad. Colleagues, before we continue. Qabel ma nkomplu bil-lista tal-kelli ma ngħid xi ħaġa Niftħu l-ewwel sessjoni ta' votazzjoni nivvotaw fuq il-files kif indikati fl-aġenda adottata llum fil-bidu is-sessjoni se tinfetaħ issa mill-4 nofs sal-5 naqs kwart l-istess metodu se jintuża bħal mużajna għall-ewwel parti tal-ewwel ta' Mejju. Għaż-żewġ rapporti se jkun hemm votazzjoni segreta tivvotaw bl-istess mod, però il-karta li terċivu għall-firma mhux se turi l-mod kif ivvotajtu. Il-fatt li votajtu biss se jkun hemm il-voti l-oħra se jsiru permezz ta' roll call. L-ispjegazzjoni tista' tingħadda bil-kidba meta forsi ikun hemm limitu ta' 400 kelma aċċettati biss issa niftaħ l-ewwel sessjoni nibqgħodin sal-5 eskwart riżultati jiġu mħabbra mbagħad fil- 8 u kwart. Skużawni tal dan il preambolu nad il-kelma issa għassur Paras. Das Bild des rassistischen Mordes an George. Il-stampa ta' dan il-qtil razzist ta' George Floyd verament is issewid li qalbi iżda ma naħsibx li dinja xi ħaġa. des Rassismus. Dinja xi ħaġa li sewit li qalbi dak li ġara lil George Floyd jiena naħseb li id-diskriminazzjoni, il-vjolenza illi tinħas fis sistemi edukattivi, il-fatt li m'hemmx pagi eh, l-istess li jingħataw lir refugjati u nkella l-nis li minn ġej minn xi minorità partikolari jiena naħseb illi jekk il-karta drittijiet tal-bniedem tal-Ewropa aħna nixtiequ naħduha bis-serjetà, aħna rridu naraw u nieħdu dan il-każ bħala motivazzjoni biex nieħdu azzjoni ħalli jkun hemm rispett tal-projbizzjoni ta' diskriminazzjoni illi jkun hemm il-protezzjoni tal-istat ta' dritt anka tal-minoritajiet il-COVID-19 din il kriżi verament edda żid eh, differenzi bejnietna u naħseb illi l-pjan tal-irkupru għandu ikun qed jintuża sabiex niġġieldu nissiedu kontra l-inġustizzi soċjali fl-Ewropa minħabba li jekk biss aħna nistgħu nsaħħu d-demokrazija u anke il-ġlida kontra r-razziżmu u l-emerġenza soċjali li għandna. Grazzi. Thank you for one minute. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Gijom. Grazzi ħafna, Signora Presidenta. Jina naqbel ma dak li għalu ħafna kelima ta' qabli ir-razzizmu u diskriminazzjoni l għoma għaddejna l-ħafna snin. Rajna wkoll zida fin-numru ta' mwiet wara li jiġu trattati ħażin mill-pulizija. Nixtieq nikkonċentra fuq il-direttiva antidiskriminazzjoni għal 11 il-sena il konsil ma tantx wara rida li jiġġiet kontra diskriminazzjoni għax tiswa żejjed flus irridu miżuri aħjar u leġislattiva proposta aħjar. Naħseb li t test m'għandu l-ebda referenza għal NGOs li huma indispensabbli sabiex niġġieldu d diskriminazzjoni jekk ngħinu lilhom nistgħu nevitaw ħafna problemi. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-istatistika etnika. Naħseb irridu noqogħdu attenti ħafna l-ewwel meħabba xi tħassib kostituzzjonali u t-tieni għaliex l-istatistika turi kif in is-sitwazzjoni f'punt fi żmien. Aħna rridu eh, naħorġu wkoll eh, politiki ekonomiċi biex naqsu diskriminazzjoni. Issa l-onorevoli tolere. Kollegi, jiena kuntenta ħafna li qed ikolna dibattitu llum. lum Spiss dan il-parlament partiti tan neofaxxisti jew neonazisti jiedu l-opportunità sabiex fid-dibattiti jgħidu kliem ta' mibeda. Id-dibattitu tal-lum huwa importanti ħafna sabiex infakru li ċittadini li huma vittmi ta' razzizmu fl-Ewropa fatt importanti li aħna bħala minn pis edin hawnhekk għalihom. Aħna rridu niġġieldu dan il-lingwaġġ diviżiv, aħna rridu nsemmew nsemmaw vuċi b'saħħitha nollu l-vuċi tagħna aktar minn dan dil-vuċi ta' mibeda. Ejo ma ninsewx illi l-proġett Ewropew jiġġieret kontra ir-razzizmu huwa eh, protezzjoni kontra id-diskriminazzjoni. Aħna insaħħu d-diversità Aħna ngħidu le għal razzizmu Id-diversità hija fil-qalba tal-identità tagħna. Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma l-Kummissarju Rava sabiex tirrispondi f'sem il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signor President, membri onorevoli, grazzi ħafna għal dan id-dibattitu importanti naħseb illi kien ovju minn dak illi qalet il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen fil-diskors taftuħ tagħha. M'hemmx spazju għal razzizmu fl-Unjoni tagħna il-Komissjoni tikkundanna kwalunkwe stanza ta' mibeda razzista jew xenofoba u vjol u violenza. Aħna nikkondannaw il-violenza ġeja minn fejn ġeja u sejra fejn sejra. Il-pulizija għanda twettaq xogħla fil-limiti tal-liġi. Il-profiling razzjali jew etniku m'għandux jiġi eh, aċċettat. L-Aġenzija kontra d diskriminazzjoni ippubblikat ukoll linji gwida sabiex ikunu użati mis-soldati jew mill-pulizija sabiex dan it-tip ta' trattament jiġi evitat. Iva, Black Lives Matter, il-ħajja ta' suwed il-ħajja ta' kulħadd tot, is-suwed, il-bojot, dawk ta' kwalunkwe razza jistħoq l-istess opportunità sabiex jipparteċipaw u jisibu il-kuntentizza fil-ambjenti soċjali tagħna. Aħna il-koll irrid ikollna l-opportunità sabiex ngħidu li tfal tagħna li neputijiet tagħna tinkwetawx ħadd mhu ser joqtlok minħabba il-kulur tal-ġilda tiegħek. Però dan id-dibattitu huwa wkoll dwar is-sitwazzjoni tal-Ewropa f'xejn ta' razzizmu u ksenofobija għandna ħafna e, informazzjoni informazzjoni pereżempju mill-aħħar rapport tal-Aġenzija tad dritt Fundamentali illi juri b'mod ċar illi dawk li ġejjin minn minoritajiet għadhom jaffaċċaw violenza, diskriminazzjoni razzjali f'ħafna qosma diversi fil-ħajja fl-Unjoni Ewropea. Aħna għandna leġiżlazzjoni b'saħħitha però leġiżlazzjoni eh, ma tistax taħdem weħidha għandna l-ola leġislazzjoni possibbli il-President eh, von der Leyen semmit il-Karta ta' Dritti Umani għadda 20 sena mill-direttiva tal-ugwaljanza bejn ir-razzet u il-ċirida kontra d diskriminazzjoni fuq bażi razzista u xenofoba. Però għad għandna punti ta' tħassib irridu nipromovu u nadottaw il-direttiva ta' trattament ugwali li semmi diversi drabi u għadnu li din id-direttiva ila tistenna 12 sena għall adozzjoni u jina noqgħod fuq il-kollega Helena Dalli li kienet hawnhekk ftit tal-ħinilu sabiex tagħmel dak kollu li tista sabiex tikkonvinċi l-istati membri sabiex jieħdu deċiżjoni unanima għax din id-direttiva jistgħu ilha deċiżjoni unanima l-implementazzjoni u l u huma meħtieġa, però għandna bżonn iktar għax il-problema qiegħda fil-preġudizzju, fil-ħsieb għalhekk għandna bżonn li għajmu kuxjenza, nedukaw, irridu għandna bżonn tal-kultura, għandna bżonn ta' korpi li ġew imsaħħa mill-leġiżlazzjoni tagħna fl-aħħar mandat. Għandna bżonn ta' fiduċja minnaħa naħa tal-persuni ġejjin minn minoritajiet sabiex eh, jirrapportaw lill pulizija dwar każijiet bħal dawn ta' diskriminazzjoni. Il-ġimgħa d-dieħla ser ukoll naġġornaw l-istrateġija dwar l-implementazzjoni ta' drittijiet tal-vittmi. Però rridu niġġieldu iktar sabiex ma jkollniex iktar vittmi ma nistax nirrispondu biss bil-ġustizzja kriminali, għandna problemi fl-istati membri kollha, naħseb li din hija problema pan-Ewropea, però hemm sintomi speċifiċi għal ċertu pajjiżi għandna il-fuq minn 15 il-pajjiż li għandhom strateġija kontra r razzizmu, irridu nitkellmu b'mod ċar li s-sitwazzjoni trid tinbidel. Irridu nitkellmu wkoll dwar il- id-dinja digitali għax hemm ħafna iktar mibeda online, għandna strumenti kontra diskors ta' mibeda, għandna pjattaformi li qed jikkoperaw, però għandna bżonn naħdmu ħafna iktar f'din id-direzzjoni. Din is-sena fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni hemm ukoll il-Karta ta' Drittijiet Umani rridu strateġija għall-implementazzjoni ta' din il-karta. Aħna aġġornajna l-strateġiji fuq l-inklużjoni tal-Roma u tal-LGBTI u hemm ukoll fil-proposta tal-budget tal-ġenerazzjoni ġdida illi jrid ikun hemm dimensjoni soċjali u ħadd m'għandu jibqa' lura. Kulħadd għandu jingħata l-opportunità speċjalment fejn jitlu fondi tal-Unjoni Ewropea. Aħna għandna il-Fond Soċjali Ewropew ukoll illi nisperaw illi huwa mammar biżejjed sabiex eh, najnu lil minoritajiet din miex kwistjoni ta' kulur politiku, però id-dritt bażiku uman illi niġu trattati indaqs ikun xikun il-kulur tal-ġilda, ir-reliġjon tagħna jew l-orientazzjoni sesswali tagħna, aħna bħala politiċi għandna nitpoġġew aktar taħt pressjoni. Aħna politiċi li għandna l-opportunità li ninfluwenzaw il-mod kif is-soċjetà taħseb, il-mod kif iċ-ċittadini jagħmlu approċċ lejn il-kwistjonijiet ta' minoritajiet. Aħna m'għandniex eh, namlu diskors ta' mil-beta għal gwadan politiku. Irrid ikollna miżuri fuq termin ta' żmien twil. Hekk kif qalet il-President tal-Kummissjoni jiena nikkonferma illi ma nafx xi tfisser li tkun sewda qatt ma esperjenzajt diskriminazzjoni għalhekk jiena meta mmur fl-istati membri u nitkellem pereżempju mal Nis rom, mażaza speċjalment, ma dawk li rnexxielhom jistudjaw imorru l-università jiena nistaqsi kif irnexxilkom għaliex naf illi il-punt ta' tluq tagħhom huwa ħafna iktar diffiċli mill-punt ta' tluq ta' tfal tiegħi jew it-tfal ta' ħafna minn hawnhekk. U dejjem jgħiduli illi kien hemm tliet mumenti Kien hemm mument fejn indunajt illi ma rridx ngħix il-ħajja tal-ġenituri tiegħi, irrid nagħmel iktar, irrid noħroġ minn din in-nassa tal-faqar. It-tieni mument Rrid insib, anzi kell, kell insib insib għajnuna dawk li rnexxilhom jaslu għaliex kellhom għajnuna fil-komunità, sindku l-NGO, l-allim, għalliem surmas tal-iskola. Ma setgħux jagħmlu dan mingħajr l-għajnuna tagħhom. Għalhekk ma nittolerawx id-diskriminazzjoni, ma nittolerawx ir-razziżmu, però dan mhux biżżejjed irridu nagħmlu azzjonijiet proattivi u nappoġġaw lil dawn in-nisa biex joħorġu mis-sitwazzjonijiet li jinsabu fihom. Grazzi ħafna. Issa, il-segretarju ta' Stat Bernjat sabiex tikkonkludi fisem il-Konsil. Grazzi ħafna, eżis kollegi, dan huwa dibattitu ta' emozjoni kbira u utli ħafna nirringrazzjakom ta' din l-opportunità sabiex nipparteċipa. Jiena nemmen li l-istituzzjonijiet tagħna eh, jaqblu fuq dawn il-kwistjonijiet, hemm bżonn ta' rispett tad dinjità għal eh, drittijiet umani, dawn huma l-bażi tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill ħal impenn illi jirrispetta dawn il-valuri anki fil azzjonijiet esterni. Nassigurakom għal darbaħra li l-Presidenza u l-Konsil jirrifjutaw kwalunkwe tip ta' razzizmu, diskriminazzjoni razzjali u jappoġġa l-ġirja ta'kom sabiex eh, ikun hemm trattament indaqs għandna bżonn ta' implementazzjoni effettiva, infurzar u miżuri immirati l edukazzjoni sabiex naslu fejn irridu. Nassigurakom milli l kunsill se jkompli jsegwi dan id-dibattitu u eh, jiena smajt l-opinjonijiet tagħkom bir għallum. Et Qed nisemmew liż-żgħażagħ li qed jitolbu dinja aktar ġusta. Grazzi mill-ġdid tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna d-dibattitu bekk ingħalaq u l-votazzjoni se ssir nhar il-ġimgħa. Ehm, Grazzi grazie, kollegi. Grazie, kollegi. Issa, id-diskussjoni konġunta fuq it-ħejjija għall-laqgħa tal kunsill Ewropew rakkomandazzjonijiet għan negozjati fuq sħobija ġdida mar-Renju Unit u l-Irlanda ta' fuq. Se jkun hemm dikjerazzjoni tal-Konsill u l-Kummissjoni fuq it tħejjija tal-laqgħa tal-Konsill u r-rapport tal-Onorevoli Piri u Hansen fuq rakkomandazzjonijiet għal kwistjonijiet marbutin mal-Brexit. L-onorevoli nfakkarkom li hawnhekk m'għandniex KHDI. Issa l-Ministru Birnietz għandek il-kelma. Thank you, President, Honorable Member. Grazzi, Sur President, membri onorevoli, il-pandemija tal-coronavirus għadet toħloq sfidi kbar għas-soċjetajiet tagħna hekk kif qed noħorġu minn il kriżi qed naraw e, sfidi oħra. Irridu noħolqu l-kundizzjonijiet tal rikupju soċjali u ekonomiku. Għandna bżonn nappoġġjaw is-setturi u reġuni l-iktar affettwati mill-pandemija sabiex e, nerġgħu għajmu l-ekonomija u kien hemm irkupru madwar l-Ewropa kollha, però rridu wkoll nassiguraw li prijoritajiet oħra l-Unjoni tagħna bħal transizzjoni ħadra u digitali ikollhom ir-riżorsi meħtieġa għalhekk il-pjan tal-kupru tal-Unjoni Ewropea ppreżentata mill-Kummissjoni fl-aħħar ta' Mejju hija daqstant importanti għalhekk ser niffukaw prinċipalment fuqha fil-ġimgħat li ġejjin. Irridu nifokaw mhux biss fuq l-istrumenti tal-irkupru, però wkoll fuq l-MFF għas snin li ġejjin u dan mhux kompitu faċli il-Kunsill Ewropew qegħdin wara dan l-isforz. Il-membri tal-Kunsill Ewropew se jkollhom eh, dibattitu nhar il-ġimgħa dwar il-pakket tal-kupju u dan permezz tal-video conference irridu nagħtu l-opportunità li l-mexxejja sabiex jiddiskutu l-aspetti diversi tal-pakket. Irridu wkoll nippreparaw għas summit illi nisperaw li jkun li tkun laqa fiżika. Aħna nedejna il-konsultazzjonijiet politiċi fuq livell oli. Bdejna u koll nadmu fil-Konsil, il-Presidenza Kroata organizzat serje ta' laqat kemm fuq livell tekniku kif ukoll fuq livell politiku sabiex id-delegati jeżaminaw u jippreżentaw il- Eh, l-opinjoni tagħhom dwar il-pakket dan il-ħidma din il-ħidma b'teknika u politika huma meħtieġa sabiex eh, ikun hemm diskussjoni fost il-mexxejja dawn id-diskussjonijiet Enew sabiex niċċaraw ħafna kwistjonijiet u saru f'atmosfera pożittiva delegati huma lesti illi ħarsu lejn l-MFF u l-pjan tal-kupru bħala pakket u eh, qed jikkonsidraw l-effettività tiegħu il-kooperazzjoni mal-Parlament mod kontinwi se tibqa' kruċjali jekk irridu li l-pakkett jidħol fis-seħ qabel jannar tal-2021 mela l-Kunsill irid jipprovdi anzi l-Kummissjoni trid tipprovdi linju gwida lill-Kunsill qabel il-waqfa tas-sajf u għandna bżonn il-kunsens tal parlament dan huwa approċċ ambizzjuż ħafna għat hemm pożizzjoni differenti fuq numri ta' kwistjonijiet, però flimkien irridu nassiguraw li nagħmlu da kollu nistgħu sabiex l-MFF u l-istrument tal-kupru ikollhom effetti tangibbli ta' malajr fuq il-negozji u ċittadini tagħna. Ser nitkellmu wkoll fuq kwistjonijiet oħra nhar il-ġimgħa b'mod partikolari il-President Michel ser jaġġorna wkoll lil mexxejja dwar is-sitwazzjoni tan negozjati bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea dwar is sħubija futura. Sfortunatament sissa ma rnexxinniex niksbu dak li xtaqna, però u dan huwa l-każ fil-erba' qasma importanti il-politika esterna, il-sigurtà, u il-situazzjoni daqs fos l-oħrajn il-gvern tar renju Uniti konferma illi mur se jikkonsidra estensjoni tal-perjodu ta' tranzizjoni għalhekk et għana dimna erba' xhur ta' aktar negozjati qed nikkonsidraw il- illi irridu wkoll niddedikaw ħin għal proċess ta' ratifikazzjoni din mhix għażla tal-Kunsill tal-Parlament, però rridu nirrispettaw din l-għażla. Għanna wkoll il-rapport li għadda minnaħa tal-Parlament. irridu nippermettu li renju Unit illi jew jibqa' jkollu aċċess għas suq intern, però rispetta ċertu regoli jew inkella ir-Renju eh, Unit jażel it-triq tiegħu. It-triq tagħna tipprovdi biżejjed opportunità u flessibilità sabiex insibu eh, soluzzjoni fil-ftitin li fadal. Irridu nintensifikaw in-negozjati matul is-sajf sabiex sa' Ottubru ikollhom ikollna anzi abbozz ta' sħubija. Nixtieq ngħid ukoll illi bħalma għattu intom ukoll fl-abbozz ta' ta' rapport qed jinkwetana xi ftit dan il-ftehim. Grazzi ħafna. Grazzi, issa il-President tal kummissjoni nirringrazzja għall prezidenza tagħha u nsellem ukoll il-Viċi President Sefcovic u l-Onorevoli Barnier ukoll. Mr. President, Honorable Members. The... Grazie Sur President, membri onorevoli, negozjati mar renju Unit dejjem konna nafu li se jkunu diffiċli u ma ddiżappuntawx nhar it-tnejn il-President Sassoli, Michel u jiena iddiskutejna flimkien mal-Prim Ministru Johnson u l-Prim Ministru konferma illi ma jridx jestendi il-perjodu ta' tranzizzjoni lilin mill-aħħar ta' din is-sena. Aħna minnaħa tagħna minn dejjem konna lesti illi nagħtu estensjoni Għanna palissa qegħdin nofstriq fin-negozjati u fadlilna biss ħames xhur però aħna żgur madnis madnix f'nofs triq sabiex eh, naslu f'tejjim. ftit ħin li fadilna ser nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex nilħu ftehim se nkunu kostruttivi bħal dejjem u lest li nkunu kreattivi sabiex insibu Eh, soluzzjoni anke fejn jidher li m'hemmx dak li aħna maħniex lesti li nagħmlu huwa li npoġġu f'dubju l prinċipji u l-integrità tal-Unjoni tagħna għaliex huwa dmir tagħna illi nipproteġu l-interess taċ-ċittadini Ewropej. Michel Barnier għamel xogħol impressjonanti fl-aħħar xhur u spjega diversi drabi għalkemm eh, l-erba' punti huma kruċjali għalina l-ewwel sitwazzjoni ndaż. Importanti li jkun hemm kompetizzjoni ġusta. Aħna lesti illi nikompetu mal-kumpaniji Britanniċi u maċċellenti u l-kumpaniji tagħna eċċellenti wkoll, però rridu nżommu l-istandards ambjentali pereżempju jew tal-impjiegi. Tal Huwa ta' interess komuni għall-Unjoni Ewropea u għar-Renju Unit sabiex nilqu l-ola standards mhux nimxu lura, it-tieni dwar is-sajd bla dubju ir-Renju Unit għandu sovranità fl-ibħra tiegħu bla dubju, però rridu illi nkunu nistgħu nbassru s-sitwazzjoni, rridu garanziji għal sajjida li ilhom jistadu f'dawk l ibħra għal 20 ta' snin, ma jistax ikun hemm ftejjim kummerċjali komprensiv mingħajr sajd, mingħajr situazzjoni daqs u mekkaniżmi b'saħħithom ta' governanza. Il-governanza tinstemma xi ħaġa l għandha x'taqsam biss mal-burokratiċi, però le hija essenzjali għan negozji u għaċ-ċittadini privati kemm fir-Renju Unit kif ukoll fl-Unjoni Ewropea irridu nassiguraw illi dak illi inqabel fil-fatt isir. Umbat, il-kooperazzjoni ġudizzjarja u l-pulizija aħna rridu li libertajiet id-dritt fundamentali u d-dejta ta' ċittadini tagħna ikunu protetti f'kwalunkwe sitwazzjoni u għalhekk aħna nistennew li jkun hemm irwol għal Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Dawn huma l-għanijiet tagħna mhux biss fid-diskussjonijiet mal-Unjoni, anzi mar-Renju Unit, però fir-relazzjoni tagħna ma' kwalunkwe imsieħba għaliex dawn huma valuri li jirrappreżentawna il-drittijiet umani, l-istat ta' dritt fost l-oħrajn, dawn jirrappreżentawna. Jiena però kuntenta illi l-istituzzjonijiet kollha u rew għaqda illi dan il-Parlament wera appozz sħiħ matul dan il-proċess. Dan se jkun iktar importanti fil-fażi li jmiss tat-taħditiet ħadd ma jista' jgħid fejn se wasluna n-negozjati sal-aħħar tas-sena, però jiena naf fiċ-ċert li se nkunu għamilna dak kollu li nistgħu sabiex naslu għal ftehim u sabiex ikollna bidu tajjeb ma' Renju Unit bħala eh, pajjiż terz li huwa ġar. membri onorevoli, il-ħbib tagħna Ingliżi jixtiequ u jidru deċiżivi illi ħajħdu pass lura jixtiequ joħorġu mis-suq waħdini għal din raġuni aħna rridu naraw li nakkompanjaw din il-bidla bil-gwida li hemm bżonn u naraw li l-isfidi nilqawlhom ukoll. Aħna l-Naħta l-Kummissjoni Ewropea għandna ċertu responsabilità permezz ta' Next Generation EU aħna qegħdin noħorġu bi proposta ġdida responsabbli li hija bilanċata wkoll illi qiegħda hemmhekk biex tejn lil ħafna nies illi huma mordew anke li dawk l-pajjiżi illi kienu indirettament mill-quta minħabba illi r-rata tal-qad żdiedet minħabba li l-fabrik kellhom jalqu u kumpaniji kellhom jalqu Next Generation EU mhux biss huwa pjan ta' irkupru huwa pjan li huwa jinvesti wkoll fil-teknoloġiji u eh, jagħmel investimenti fejn hemm bżonn u dan jista' jsir jekk aħna nagħmluh sew iwassal għall-irkupru wkoll tas-suq waħdini naħseb li l-iktar ħaġa importanti għalina hija li aħna dak illi ilna eh, nippruvaw nagħmlu ġifil modernizzazzjoni tas-suq waħdini huwa li ma nwaslux lis-suq għall-istadju li kien fih qabel il-kriżi iżda li jkollna suq waħdini iktar reżiljenti, iktar tajjeb, iktar modern. Next Generation EU huwa kuntratt bejn eh, il-ġenerazzjonijiet vera li ħajkun hemm bżonn ta' iktar investimenti biex noħorġu mill-kriżi iżda aħna permezz ta' dawn il-flejjes li ħan investu f'ġejjieni iktar sostenibbli f'Ewropa iktar diġitali u iktar sostenibbli l-Ewropa għandha tibqa' mixja l qoddim reġuni oħrajn madwar id-dinja qegħdin nħarsu lejna biex jaraw x'ħanamlu aħna din raġuni Next Generation EU aħna fassan tal-mod ħalli il-pożizzjoni Ewropea tibqa' tissaħħaħ fuq il-livell internazzjonali. Aħna issa għandna l-obbligu u d-dover biex nibnu Ewropa illi tkun f'pożizzjoni aħjar biex tilqa għal l-isfidi nistgħu naffaċċaw fil-ġejjini u noffru dar sigura għal ġenerazzjoni tal-ġejjini. Jiena kemm il-darba ħadd l-okkażjoni biex nispjegalkom il-qafas multenwali finanzjarju l-ġdid u l-Next Generation EU. Aħna dan ħanamluh ukoll nhar il-ġimgħa fil-Konsell Ewropew. Aħna wkoll ħanipruvaw nqisu il- Il-pożizzjoni tas swieq ukoll jiena naħseb illi anke fil-kuntest tal-kumplessità ta' dan kollu rridu wkoll nispjegaw dan kollu anke fil-kuntest ta' dak li tiġri hawnhekk għalija huwa importanti ħafna illi nħarsu lejn ir-rwol tal-Parlament Ewropew, illi nqisu il-Parlament Ewropew li aħna wkoll naraw ukoll x'tib ta' riformi istituzzjonali tisiru min-naħa tal-Istati Membri u anke l-prijoritajiet tagħna fil-kuntest tal-Green Deal, ir-reżiljenza u digitalizzazzjoni kif ukoll tifsira ta' riżorsi propri ġodda tal-Unjoni Ewropea f'dan il-pjan dan ta' irkub Jiena għandi l-intenzjoni li ndiskuti b'mod intensiv magħkom minħabba li aħna rridu nġbdu ħabel wieħed. Ejja nagħmlu dan flimkien u dan nagħmlu favur l-Ewropa. Ningrazzjakom. Grazie Presidente, e adesso la parola alla relatrice. Grazie ħafna. Issa rapporter, issa rapporter. Thank you President Sassoli and thank you President von der Leyen. Dear colleagues. Grazie ħafna, ziz kollegi 204 ġranet. Daqstant fadlilna sabiex naslu għalftejn mar-Renju Unit, aħna qegħdin nofsri fil-perjodu ta' tranzizjoni kal erba' rounds ta' negozjati u jidher illi id-diskussjoni mblukkata. Għandna bżonn ta' enerġija ġdida, dinamiżmu ġdid, għandna bżonn ta' bidla f'dawn it-taħditiet. Id-dikjarazzjoni tal-aħħar mandat ma tantx tatna tamiet però id-diskussjoni ġdida ħolqot dinamiżmu ġdid. Irridu garantiżmu fuq kompetizzjoni ġusta bi protezzjoni ambjentali, soċjali u fuq is-suq tax-xogħol. L-Unjoni Ewropea u eh, l-Prim Ministru Johnson qablu dwar dan. Ma jridx ikun hemm tariffi, ma jridx ikun hemm kwoti, però wkoll lanqas dumping sħubija hija fl-interess ta' kulħadd kemm tar-Renju Unit kif ukoll ta' ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Aħna ovvjament nilqew l-euforija u l-entużjażmu tal-Prim Ministru Johnson u rrieda illi jsib ftehim fi żmien sitt ġimgħat, però l-Prim Ministru ma spjegax kif aħna ninsabu ħerqana li nkunu nafu d dettalji ta' dan il-ftehim Fl-aħħar xhur il-Parlament Ewropew wara l-impenn tiegħu u ħar responsabilità sabiex jasal għal ftehim. Għandna l grupp ta' koordinazzjoni, żewġ opinjonijiet, u opinjoniet minn diversi kumitati u ħloqna proċedura partikolari għal rapport ta' Christoph Hansen u tiegħi sabiex nuru kemm aħna ir wol tal-Parlament Ewropew noħdoh bis-serjetà. Kellna wkoll laqgħa tal livello li sabiex nippreżentaw il-pożizzjoni tagħna. Jiena gburija li ngħid li l-Parlament huwa maqud fuq test b'saħħtu messaġġ politiku ċar. Sempliċi, iva, irridu ftehim, però aħna mhux se ngħidu iva l kwalunkwe ftehim. Iva tagħna hija kondizjonali ir-Renju Unit irid jirrispetta l-impenji kollha, jirrispetta d-dikjarazzjoni politika u jiżgura l-implementazzjoni sieħa tal-ftehim eh, ta' ħruġ irrit nkun ċara l aspettattiva tar renju Unit li jżomm il-benefiċċji ta' stat membru mingħajr ma jkollu obbligu obbligi mhijiex realistika. Huwa loġiku li jekk trid aċċess għal suq ta' erba' 150 miljun ċittadin irrid ukoll hemm ċertu kondizzjonijiet. Ir-Renju Unit irrid jitlaq mill ir-Renju Unit irrid jirrispetta l-kondizzjonijiet tagħna ma jistax ikun hemm laqas ftehim kummerċjali mingħajr is-settur tas-sajd. Jiena ma narax li hemm qasma bejn il-ċittadini tar-Renju Unit u tal-Unjoni Ewropea. Jiena nara qasma bejn dawk li għandhom viżjoni, iridu ftehim komprensiv u l-gvern tar renju Unit li imur lura fuq il impenn tiegħu u li d-ideoloġija ipoġġija quddiem l-interess ta' ċittadini tiegħu stess. It-triq il qudiem hija ċara aħna maquda fil-talba tagħna għal sħubija komprensiva fil-futur b'kundizzjonijiet ċari li njoħomor hekk kif għadu kif intqal l-Unjoni Ewropea hija maquda u aħna lesti sabiex ninnegozjaw b'fidi tajba u b'mod kostruttiv. Il-kap negozjatur tagħna Michel Barnier għandu l-appoġġ seħ tagħna u nisperaw li fl-aħħar wasal iż-żmien sabiex is-Sur Johnson u l-Gvern tar renju Unit jingħaqdu magħna u jwaslu għar riżultat. Aħna lesti, grazzi. Onorevole Piri, eh, Grazzi ħafna Onorevole Piri, issa jmiss l-rapporter l-Onorevole Hansen jekk Grazzi ħafna, Sur President, Aziza Kommissarju von der Leyen, Sur Michel Barnier, ziz kollegi. Erba snin ilu, fit-23 ta' ġunju fis-sena 2016, sar ur referendum u minn dakinhar law esperjenzajna erba' snin ta' drama fejn dramsi fejn qed naraw illi ir-Renju Unit qegħdin jippruvaw joħorġu mill-aħjar eh, proġett ta' kooperazzjoni bl-imperfezzjonijiet li għandu illi ħoloq il-bniedem sissa. Jiena naħseb illi ma ħsibx illi għadu proġett vijabbli li aħna nkomplu nikoperaw mal ma ma żewġ naħat minħabba li aħna naħsbu li protezzjonizmu u jgħat jirrenja hawnhekk u naħseb illi Brexit ekonomiku xorta waħda jinħass ħafna fit-tmiem ta' din is-sena wara deċiżjoni ideoloġika illi l perjodu ta' tranzizzjoni biex ħajkun estis, naħseb illi hemm bżonn illi ngħaddu għal messaġġ li jmiss tal bqija tan negozjati. Aħna nappoġġaw bisih il-Michel Barnier, Renju Unit qegħdin jgħidu li huma jixtiequ illi kollhom rotta ehm, mingħajr preċedenti iżda naħseb li l-kwalifiki professjonali u eh, l-ftehim ieħor mhuwiex previst fu dak li s-soltu aħna jkollna eh, fil-ftehim kummerċjali ħieles ma l-ebda pajjiż terz. U eh, aħna qegħdin naraw li aħna mhux qed nitkellmu laqqas fuq l-SMEs iżda dan qed jissemmew fi ma' msieħba oħrajn. pereżempju mal-Awstralja kif rajna fil-pubblikazzjoni tal-lum kien hemm kapilu fuq l-SMEs naħseb li jekk mhux ħajkun hemm ftehim li ħajwassal għal level playing field jew ftehim fuq is-sajt mhux ħa jkun vijabbli. Level playing field ma jfissirx li aħna nikkupjaw ir-regoli li aħna għandna iżda rridu nieħdu l-punt ta' tluq tagħna bħala punt li ma nistgħux imorru lura minnu. Jiena naħseb li flimkien irridu naraw li nieħdu vantaġġ mid-diversità tagħna ħalli noffru eh, opportunitajiet l-istess. Jiena naħseb li rridu noħorġu b'ftehim komprensiv u aħna kontra dan l-approċċ settorjali minħabba li nafu illi jekk ħajkun hemm dawn it-tattiċi salami ħajkun hemm għal ħajkun hemm riżultat ta' ftehim ħawat ħafna jiena naħseb illi L-Unjoni Ewropea mhijiex inqas sovrana fid-deċiżjonijiet li tieħu meta mqabbla mar Renju Unit. Nixtieq ringrazzja lil Keti Piri, il co għall kooperazzjoni eċċellenti li aħna kellna f'dan l-eżerċizzju nixtieq nirringrazzja wkoll l-17 il-kumitat li taw kontribuzzjoni opinjoni għal kontribuzzjoni tagħhom. Jiena nittama illi ħajkun hemm il-fatt li mhux iktar tard minn Novembru ta' din is-sena aħna jkollna il-konklużjoni tal-Brexit nittama li l-pratiċità tal-Renju Unit ħatkun iktar b'saħħita mill-ideoloġija u dan ħajkun eh, qed isir f'isem u għal favur iċ-ċittadini tar-Renju Unit. naħseb li issa li għadin nippruvaw nagħtu l-opportunità l kumpaniji li kienu milquta ħażin mill-kriżi tal-korona li jadattaw għal din il-bidla, naħseb li issa wasal waqt li nħidu din l-opportunità u nużawha. Grazzi sa fissem il-Kumitat Budġetarju għandna lill honorable Stefan Uzza. Grazzi ħafna, Iva, Signora President, aħna konna nejdu li għalmenu jekk konna nofs ħobza aħjar milli konna il-ħobza eh, sħiħa. Qabel mhux hekk kienu qegħdin jgħidu minħat Unit iżda l-bira Prim-Ministru eh, Johnson qal illi xtaq n negozjati jkunu iktar dinamiċi, jkunu iktar ehm, vigorużi. Jiena naħseb li nuqqas ta' trasparenza u anke l fatt li mhux qed jieħdu impenn eh, ħabba fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet. Prim Ministru Johnson, jien naħseb li deċiżjonijiet għandhom ċertu konsegwenzi l-Parlament Ewropew jixtieq li jipproteġi l-interessi ta' ċittadini. Il-parteċipazzjoni tar-Renju Unit mhijiex xi ħaġa li tista' tkun forma ta' buffet li wieħed jażel dak li jogħġbu. E, f'deċiżjonijiet għandhom konsegwenzi iżda ħadd mu ħajċaħħad renju Unit illi jibqgħu maqdin f'dan il-kontinent. Jiena naħseb illi dan il-Parlament ħa ikun iktar dajjef ukoll u nafu illi John Cox, Joe Cox kienet ukoll maqtula u qalet kienet Joe Cox li dak li għadna huwa ħafna iktar importanti minn dak li jagħmilna differenti. Grazzi ħafna. Issa fissem il-Kumitat Ekon għanna l-Onorevoli Silva Pereira jekk jogħġbok. Għandek minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Wara bosta xhur ta' negozjati, qed naraw li negozjati qed ikomplu għaddejjin mingħajr ma jintlaħaq kompromess fuq l-iktar affarijiet sensittivi. Fiċ-ċirkustanzi li ninsabu fihom naħseb li mhijiex mhuwiex aċċettabbli u laqas huwa responsabbli illi r-Renju Unit jibqgħu jirrifjutaw illi jagħmlu estensjoni tal-perjodu ta' tranzizzjoni u jinsistu li l-impenni li ttieħdu fil-ftehim tar-tirar u dikjerazzjoni dikjarazzjoni politika m'għandhomx ikunu rrispettati issa jekk Boris Johnson u l-gvern tiegħu ħajibdlu l-attitudni ta' negozjar irridu naraw li nibqgħu ninsistu min-naħa tal-tim ta' Michel Barrier, aħna rridu ngħidu fis l-Unjoni Ewropea li aħna ma nixtiequx illi inċaħdu li żewġ naħat fundaw l istandards ambjentali, ekonomiċi u l-valuri tagħna. Jiena naħseb li t-tedida ta' no deal hija logħba perikoluża ħafna li tista' ma twassalna mkien. Grazie. Grazzi ħafna fisem il-Kumitat tas-Suq Interna l-Onorevoli Peters. Grazzi ħafna eżis kollegi il-ħina d u issa hemm bżonn illi ikollna soluzzjoni tista' twassalna għal ehm, ftehim vijabbli, ftehim sostenibbli. U żewġ naħat din jistennew din is-soluzzjoni. Aħna naħsbu li issa li għaddejna u konna milquta minn dan l-uragan tal-virus tal-korona nafu illi kien hemm ħafna postijiet ta' xogħol li issa intilfu nies illi huma quta ħażin ħafna jiena naħseb illi għandu jkun hemm ftehim u bbażat fuq il-prinċipji importanti u naħseb li dan il-ftehim ta' ħruġ għandu iwassal ukoll għal fatt illi jkun hemm iktar sigurtà u jekk mhux ħajkun hemm ftehim ta' sħubija għandhom iż-żewġ naħat speċjalment ir-Renju Unit jaċċettaw ukoll ir-regoli tas-suq interna tfaddilna ftit iktar xhur għad dispożizzjoni tagħna mhux ħafna, iżda nittama li f'dan iż-żmien inkunu nistgħu aħna nilqu ftehim. Grazzi ħafna sa l-Onorevoli Danielson. Grazzi ħafna, Sur President, għalina huwa importanti li nibqgħu kalmi minħabba li nistgħu navvanzaw fin negozjati skont il-mandat jiena nixtieq nitkellem fissem il-Kumitat tat Trasport u għalina importanti ħafna li dan il-ftehim ħajwassal għal relazzjonijiet tajbin bejn ir-Renju Unit u l-Pjata tal-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna trakkijiet li qegħdin issa jivvjaġġaw mill lejn ir-Renju Unit u ħafna qegħdin ukoll jaraw li trasport għadu għaddej min-naħa l-oħra jiena nista' ngħid illi din id-deċiżjoni ġiet minnaħat tar-Renju Unit huma xtaqu li joħorġu allura għandu jkun hemm ċertu konsegwenzi naturalment għandu jkun hemm rabtiet tajbin u anka garanziji li jkun hemm kundizzjonijiet tax-xogħol u ta' l-ambjent li jkunu rispettati hekk kif qed ikunu rispettati anke fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Arimo. Grazzi ħafna Sur President, Aziz Sur Barnier jiena naħseb illi ma nistawx ma ngħidux illi l-Brexit ħajkun żball storiku tal-Ewropa. Ħajkun hemm ħafna nies li ħajħorġu tellifa. Jiena naħseb illi l-firda ħafna drabi ħatwassal għal ħafna eh, telf ta' drittijiet u telf ekonomiku wkoll. Dawn l-aħħar 70 sena aħna rajna kemm kien hemm vantaġġi iżda naħseb illi jiena nixtieq li l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju nipproteġuhom minħabba li huma u l-ħaddiema tagħhom m'għandhomx tort għal din is-sitwazzjoni dawn il-kumpaniji żgħar m'għandhomx sitwazzjoni faċli qudiemhom bħal eh, ma jistgħux jirreaġixxu jieħdu azzjoni bħal kumpaniji li huma ħafna kbar u ħafna iktar b'saħħithom. Jiena naħseb li huma m'għandhomx ibatu minħabba dan il-hard Brexit aħna Eh, konna qed nippruvaw nieħdu azzjoni wkoll anke fuq il-bażi tal-Fond ta' Solidarjetà u aħna konna eh, proponejna wkoll ċertu dinamika eh, brabta mal ma dawn in negozjati jiena naħseb illi rridu nidbetu wkoll jekk il din il-hard Brexit verament se tkun realtà. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Bellamy. fissem il-Kumitat tas-Sajt. Ir-riżoluzzjoni li tkun proposta fija proposti illi aħna kollha appoġġajnija minnaħa tal-kumitat tagħna, is-Sur Barnier qal li mhux ħajkun hemm ftehim li jista' jinkiseb mar-Renju Unit jekk hux aħna maħniex ikonna ftejn vija u sostenibbli fuq is-sajt fejn aħna ħajkonna aċċess l ibra miż-żewġ naħat mod reċiproka, reċiproku u din hija xi ħaġa li hija verament importanti għall-ekonomija u anke s-soċjetà tagħna minħabba li ħafna komunitajiet li u masajjeda u um, fejn għandna ħafna sajjieda u jgħixu minn hekk u għal din raġuni jiena rridu jiena naħseb li rridu naraw illi fil-qasam tas sajd dejjem nirrispettaw il-biodiversità, nirrispettaw ir-regoli komuni jekk maħniex ħanamlu hekk aħna żgur li nistgħu naraw sfrakas sħiħ. Nirringrazzja kollha lil eh, nirringrazzja ħafna lill membri kollha tal-tim tan-negozjati. Grazzi ħafna sam għandna l-Onorevoli Vincent. Grazzi ħafna Sur President, ir-Renju Unit għandha ssir wieħed mill-iktar allejati b'saħħithom u importanti tal-Unjoni Ewropea dan huwa ġejni li aħna nixtiequ għal din is-sitwazzjoni l-affarijiet li aħna għandna komuni verament jaraw illi l il kooperazzjoni f'bosta osmanka tal libertajiet ċivili, ġustizzja dawn huma verament importanti wkoll. Messaċ tal-Parlament Ewropew huwa ċara ma nistgħux nikkompromettu l-valuri tagħna li naraw illi pereżempju nisqu illi l union ir-Renju Unit jibqgħu jiffirmaw kunu firmatari tal-Konvenzjoni tal Drittijiet tal-Bniedem għandna bosta affarijiet li huma riżultat ta' storja ta' suċċess li għandhom ikomplu jkunu rispettati iżda ma ninsewx illi huma ddeċidew illi huma ħajbqaw jikkoperaw magħna bħala pajjiż terz il qudiem aħna rridu nkunu realistiċi wkoll ħalli naraw li verament ikun nistgħu niksbu l-iktar sħubija tajba u mill-qrib li hija sostenibbli tajba żewġ naħat. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Ubner għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, għaziz Michel Nħugosnet nerġanara, kiena nishtiq nejt li dawn l-ħar ftit xhur aħna fl-imkien miegħek konna verament iddizappuntati minħabba li n-negozjati ma kunux qed jimxu l kif suppost, aħna verament konna dizappuntati fuq il-fatt li l-Unit ma redux il-perjodu ta' tranzizzjoni u naraw li jkun hemm l-irtirar ta' dan il-ftejjim. Iżda ħna nirrispettaw din l-għażla wkoll il-fatt illi aħna nkomplu intensifikaw il-diskussjoni tanka f'Lulju dan huwa progress tajjeb u issa għandna spazju fiżiku u politiku biex niffinalizzaw dan il-proċess. Iżda nixtieq nisaq fuq il-fatt ukoll li aħna qegħdin naraw li tkunu medda wkoll il- eh, relazzjonijiet politiċi tagħna naħseb illi l-ekwivalenza anke fuq is servizzi finanzjarji ma tistax tiddaħħal f'kull ftehim ta' kummerċi las mal-pajjiżi terzi, jiena nixtieq ngħidlek nixtieq ngħidilkom ukoll li Londra ħajibqa jkun ċentru finanzjarju importanti ħafna iżda fl-istess ħin ħajbenefika wkoll mill-iswieq tal-kapital tal-Unjoni Ewropea ġifieri naħseb l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu huwa li jkollna strateġija ta' kooperazzjoni fuq meta twila ta' żmien magħhom. Grazzi. Grazzi issa fis il-Kumitat ta' Petizzjonijiet għandna l-Onorevoli Falka. Grazzi ħafna, sinjuri, eżis President Alija l-Brexit kien żball. Ista, aħna forsi nistgħu namlu tajjeb għall-iżbalji illi aħna batejna minnhom u naraw forsi jekk nistgħu xinsibu soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni. Iżda hemm bżonn li naraw daqsxejn ċaqleh minn naħa tar-Renju Unit. Ilna nippruvaw nilħu kompromess għal dawn l-aħħar erba' snin. U um, ferba snin provajna niggarantixxu id-drittijiet għaċ ċittadin tal-Unjoni Ewropea qegħdin nippruvaw ngħidu li l-valuri tagħna ħajkunu infaslin fuq drittijiet taċ ċittadini fuq um, il-fatt li eh, id-drittijiet tagħhom ħajkunu bbażati wkoll anke fuq il-valuri mfassla minn dawn it-tliet istituzzjonijiet. Grazzi ħafna sal-Onorevoli David McAllister jekk jogħġbok għandek minuta. Sur President, Signori, erba snin ilu ir-Renju Uniti ddeċidew li joħorġu mill-Unjoni Ewropea aħna min-naħa tal-Parlament Ewropew segwejna mill-qrib in-negozjati u pprovajna niżguraw li jkun hemm Kunsens b'saħħtu ħafna li jintlaħaq. Aħna konna f'kuntatt mal-Michel Barnier illi kien qed jirrappreżentana u nixtieq ningrazzjah minn qalbi għall kooperazzjoni u anke lil Mars Shefkovic illi dalwaqt ħanerġgħu niltaqgħu għal għallimis tal-grupp ta' koordinazzjoni. Dan ir-rapport jinkludi l-opinjoni ta' 17 il-kumitat din xi ħaġa li qatt ma saret qabel minħabba li aħna eh, konna verament maqudin fil-messaġġ tan nixtieq ningrazzja li Kristof Hansen u lil Kati Piri għal daw kollha illi ħadmu eh, ħafna biex ikun hemm Eh, dan iċċaqli qoddim. Aħna lesti li nkomplu intensifikaw id-diskussjonijiet matul ix-xahar eh, li ġej ħalli bekk fl-interess taż-żewġ naħat jintlaħaq kompromess tajjeb. Grazzi ħafna l-Onorevoli Garcia Perez. Grazzi ħafna sur President il-maġġoranza tal-kollegi diġà referew għan negozjati tal-Brexit u naħseb illi il-messaġġ kien pjuttost ċar nixtieq illi nissieħeb mal-kollegi u ngħid li napprezza ħafna x-xogħol eċċellenti li għamel is-Sur Barnier u naħseb illi verament aħna nappoġġaw, aħna nafu li dawn negozjati jinsabu f'mument verament kruċjali. Iżda nixtieq li nirreferi wkoll eh, għall kunsill Ewropew. Jiena naħseb illi Eh, suppost biż-żmien aħna eh, niftu għajnejna u nirrealizzaw ċertu affarijiet u nittamaw li l-iktar tard tlaħaq ftehim f'Lulju ma nistgħux aħna nibdew bil-vaganzi tagħna mingħajr ma jkollna il-pjan tal-kupru li jibda jaħdem ħalli jibda japplika eh, b'mod effettiv minn jannar jiena naħseb illi dawn il-500 miljun euro ta' sussidi u għajnuniet naħseb illi huma importanti ħafna biex aħna ninvestu ħalli nerġgħu nqajmu fuq sqajja l-ekonomija. Kien hemm ħafna li kienu qegħdin jgħidu li eh, l-iżbar tal-austerità eh, ma jendux ikun repetut. Jiena naħseb li issa nistgħu nimxu fl istess direzzjoni u nistgħu wkoll nibdlu l-ekonomiji tagħna ħalli nadattawhom għall kuntest diġitali għal dan il-kuntest ambjentali u anke dak illi huwa eh, dawn li huma il-rotot jiena naħseb illi l gvernijiet u l-Kunsill għandhom ikollu iktar kuraġġjużi minħabba jekk ma jkollhomx viżjoni ambizzjuża l poplu ħajbati. Jiena naħseb illi ma nistgħux aħna nippermettu illi ma jintlaħħaqx ftehim tajjeb f'dan il-Kunsill għalfejn minħabba li rridu nkomplu aħna ninsistu fuq ir-rwol tal-Parlament Ewropew f'dan kollu, jiġifieri rispett tad drittijiet fundamentali pereżempju eżempju, fil-kuntest ta' European EU. Naħseb li l-ebda kriżi ma tista' tintuża ehm, bħala skuża, anzi din hija okkażjoni biex ikollna aktar demokrazija u iktar għajnuniet. Jiena naħseb li rridu nirrispettaw dejjem l-istat ta' dritt. Sinjuri, issa wasal il-waqt li naqdu l prinċipji tagħna, l-valuri tagħna u l-anijiet tagħna fiħdan dan il-ftehim ma nistgħux aħna nkunu eh, omja qudiem il- vantaġġi tal-multilateralizmu jien naħseb illi l prinċipji huma verament importanti ħalli bekk ikun l-Unjoni Ewropea b'saħħitha li eh, verament eh, tkun tista' timxi l-qudiem. E, Presidente Zanni, prego, un minuto e trenta. Sì, grazie. Iva, grazie, President. Għall-ewwel darba naħseb li din il-ġimgħa se jkun hemm Kunsill Ewropew li nafu x'in diġà se joħroġ ikun hemm pjan tar kupru u x'aktarx ikun hemm eh, taqbida wkoll bejn l-istati membri li rajna bħala diġà antiċipajnija wkoll f'dawn il-jiem u għal darba oħra din turi nuqqas ta' effiċjenza tal-istituzzjonijiet Ewropej fit-tweġiba għall kriżi Ejja naraw xin il-proposta tal-Kummissjoni, proposta eh, insuffiċjenti ħafna 400 biljun euro ta' sussidji puri u tliet kwarti minnhom dawn se jaslu biss fl-2023, tliet snin wara t tfaqqija tal-kriżi meta l-kumpanniji l ma jkunu tilfu eh, xogħolhom. Jiena naħseb li għal darb'oħra dan juri kif il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni fliju mhuwiex adattat biex jindirizza l problemi ta' ċittadini u l-kumpanniji u wara dan l-isforz kollu dawn il-fondi se se ikunu Um, u minn um, ikun hemm aktar taxxi. U dan se jaffettwa l-konsumi għaliex imbagħad ovvjament kollox jispiċċa fuq spallejn il-konsumatur. Nikkonkludi billi ngħid ħaġa jiena ma nixtieqx li dan il-pjan bħalma ġara fl-2012 il-pjan ikun pjan biex nikkonvertu l-industriji ta' ċerti pajjiżi bil-flus ta' pajjiżi oħrajn bħalma ġara fl-modi bil-banek tal-Ġermanja u Franza u din id-darba jista' jiġri l-istess ħaġa, grazzi. Grazzi minuta u nofs, onorevoli Keller. Grazzi kollegi, nkunu onesti. Ħadd ma qed jistenna li jiġri xi ħaġa f'dan il-Kunsill Ewropew b'rabta mal pjantar kupro. kupru naħsbu li se jkun hemm xi eh, insistenza fuq il-pożizzjonijiet u mbagħad kulħadd imur jitkellem mal-istampa ta' pajjiżu u jgħid kemm iddefenda l-interessi tiegħu. Eh, kważi għadna qasbejna bis-summit u diġà din hija l-pożizzjoni u hija ħasra li meta jiltaqgħu il-mexxejja tagħna ħadd ma jistenna li ħajġri xejn ta' barra minn hawn ma jkunx aħjar kieku għal darba l-aspettattiva tal-Ewropej tkun tisarraf realtà minflok ma nqoddu nistennew sakemm kollox ikun tard wisq għandna kriżi li ġiet minn imkien fliju, u nafu li hemm bżonn inkunu urġenti fil-ħidma tagħna biex intaffu l-impatt li hemm bżonn li tagħti fondi għalija din il-fondi li jiġu ffokati lejn l-ekonomiji ta' għada mhux dawk li għalihom il-profitti l-ewwel qabel kollox, hemm bżonn sforz kbir però l-benefiċċji kbar, speċjalment jekk norbtu l-investimenti mal isfidi li rridu niffaċċjaw xorta, il-kriżi klimatika, telfin ta' biodiversità, digitalizzazzjoni, eċċetera. Immaġinaw kif għal darba il-gvernijiet ikunu kreattivi, jkun valla pena li fl aħħar mill aħħar huwa fl-interess nazzjonali ta' kull stat membru li jkollna Unjoni Ewropea b'saħħitha għaċ-ċittadini tagħha u l ekonomiji tagħha. L-Unjoni tagħna hija d-dajsa li qegħdin fiha lkoll kemm aħna jew infallu il-kol kemm aħna jew ikollna suċċess il-kol kemm aħna. Hemm bżonn naħdmu bris il-ġejjin tal-EU. Issa Onorevoli Epping. Donker Casino. De EU. Grazie President. Onek isa loba poker. L-Unjoni Ewropea. Il-valuri eh, Ewropej però qegħdin naraw korruzzjoni u rikati. Il-pajjiżi eh, tan-nofsinhar jinxtraw pajjiżi l-oħrajn. Jiġu rikattati ukoll Eh, mhux kwistjoni ta' COVID-19 din, hija kwistjoni li dak li jkun jigwadanja l-flus minn fuq dar Brussell. Hemm bżonn naraw x'inhu jiġri eżatt hawnhekk se jkun hemm proċedura twila ta' rettifika brabta ma' dawn il-pjanijiet u jkun hemm xi ħadd eventwalment li jimblokka kollox. Il-Britanniċi naħseb kuntenta ħafna li m'għandhomx jinvolvu ruħhom fiha din il-logħba, kont sorpriż mir-riżoluzzjoni fuq il-Brexit din donna l-lista ta' talbijiet ultimatum kważi fil-konfront ta' pajjiż li l-seklu li għadda ħareġ lill ewropa mill-lawċ darbtejn mingħajr ir-Renju Unit aħna ma nkunux hawnhekk illum fejn inkunu kieku, tafu fejn kieku, ir-riżoluzzjoni donna eh, kastika hawnhekk eh, iżom qegħdin jiġu kastigati għaliex abbandunaw lill-Unjoni Ewropea, però r referendum kien demokratiku. L-Unjoni Ewropea hija mitqisa bħala parametru għad-dinja eh, entità morali. Però bżonn viżjoni strateġika wkoll il-Balkani eh, jitħallew barra fil-waqt li l-Brittaniċi issa ħarġin mill-Unjoni Ewropea, sinjuri riżoluzzjoni mingħajr kontenut twassal għal politika mingħajr prospettivi, grazzi. Onorevoli Sherdevan, zewġ minuti. Ähm, äh, gewinnt man ja das Gefühl, dass nach jedem Treffen das zwischen dem Vereinigten Königreich Grazzi, wara kull laqgħa bejn ir-Renju Unitu u l-Unjoni Ewropea il kontroduzzjoni jiddejem jikbru mhux jiċkienu. U l-possibilità li wieħed joħroġ biftejn Eh, dan kull ma jmur jikber, din mhux kritika tal-ħidma li saret minn naħa tas-Surbanier, napprezza l-ħidma tiegħu, però u hija kritika tal-pożizzjoni Britannika u naħseb li l-konklużjoni hi li fit-tmiem din is-sena se jkollna ftehim ħażin fjak jew ikollna hard Brexit. Għannom tal-partit tax xelluk, aħna ma nixtiequx naraw social dumping u dumping ambjentali biftejn fjak. Nispiċċaw b'dawn il-fenomeni u aħna nħossu li din mhix alternattiva għalkemm dan huwa dak li l-gvern ta' Johnson jixtieq. Però naħseb li wasal iż-żmien issa li naħsbu fuq linja ta' pjan sekondarju alternattiv, speċjalment f'dawk l-oqsma u reġjuni li għandhom bżonn jiġu mħarsa. Dawk li se jaraw l-ikbar impatt minħabba l-Brexit, hemm bżonna din it-tip ta' protezzjoni, nafu li fil-Kunsill għadhom qegħdin jistennew għal sinjal ċar għas solidarjetà nafu li l-inizjattiva l-ġdida li ju tħares lejn il ġejjieni wkoll. Hija naħseb sinjal ċar huwa li nitbedu mill-patt ta' tkabbir u stabilità li kull ma qed wassal u l-aktar privatizzazzjoni fost l-oħrajn irridu niżguraw li jkun hemm aktar ġustizzja fiskali wkoll ma jkunniex dawn it-toqob ukoll dawn il-loopholes hemm bżonn niżguraw ukoll li Eh, nis-sinjuri li jagħmlu spekulazzjoni ma jisiltux benefiċċju minn fuq għaddin. Hemm bżonn li jkollna taxxa diġitali u għal ġid kapitali dan huwa s-sinjal li għandna bżonn. Iva. Issa. Eh, Sur ċollu sal żewġ minuti. President, Għalkemm il-kriżi tas-saħħa donna qed tistabilizza, il-problemi ekonomiċi jibqgħu sinifikanti għandna żewġ possibbiltajiet jew ninnegozjaw mal-pożizzjonijiet nazzjonali biex noħorġu mill-kriżi kull stat membri jiddefendi l-interessi tiegħu jew naċċettaw li l-unika soluzzjoni hija li nibnu flimkien. Dan huwa l-ħsieb wara l-pjan tal-kupru. U il-budget multianwali li nappoġġjaw iva, hemm bżonn li nkunu ċari mhux qegħdin nitolbu biex nifirxu iż il-fondi, però niffokaw il-ħidma tagħna u għandu jkun hemm ukoll kundizzjonijiet abbinati mar-riforma b'mod li s-solidarjetà tixpruna l-irkupru. Jiena mħasseb xorta waħda, però aħna qegħdin inħejju biex nisselfu 750 biljun fi swieq finanzjarji mingħajr ma nkunu nafu kif se nrodduhom lura dawn il-flejjes. Hemm ukoll żieda fil kontribuzzjoni nazzjonali u jaf ikun hemm periklu viżavi l-proġett Ewropew. Għalina ir-rollout rapidu tar riżorsi jista' jsaħħaħ il-kredibilità tal-pjan tal-kupru jgarantixxi li l-proġetti Ewropej jkun jistgħu jitkomplew. Il-proposta għall budget multianwali però hija ħafna inqas ambizzjuża milli konna qegħdin nistennew. Pjan tal-kupru mhux biżżejjed biex nindirizzaw id-djufijiet tal-proposta. Anke kif tal dwar pakkett, hemm għanijiet differenti l-pjan ta' se jippermettilna biex immexxu bl-affarijiet, però il-budget multjanwali l-ġdid se jiżgura li nkunu nistgħu naslu sal-aħħar. Eh, pjan ambizzjuż biss jista' jindirizza l isfidi kollha li qegħdin niffaċċjaw u niżguraw li nkunu nistgħu naslu għall awtonomija strateġika u ekonomika b'mod li nifinanzjaw proġetti Ewropej ewlenin bħall produzzjoni tal-batteriji u l-idroġenu. Jiena mħasseb għaliex dwar il-programm tagħna għall finanzjament tal-difiża, eċetera, m'għandniex biżżejjed fondi hemmhekk, m'għandniex biżżejjed fondi hemmhekk għall programmi taż-żgħażagħ lanqas. Ġifieri President nikkonkludi billi nfakkar li grupp tiegħi se jappoġġja budget Ewropew jekk dan ikompli jiffinanzja l-gvernijiet Ewropej li jagħtu darhom lill valuri tagħna ta' kuljum u jagħtu darhom ukoll lejn il- demokrazija u l-istat ta' dritt. Grazzi, grazzi għal minuta Onorevoli Begin. Grazzi, President. Il-fond tal-kupru huwa strument li qatt ma rajna bħala qabel b'aktar minn 750 biljun euro huwa l-espressjoni ta' era ġdida ta' solidarjetà fl-Ewropa. Nirringrazzjaw il-ħidma tal-Gvern Taljan, pajjiżi oħrajn Spanja, Franza u l-Ġermanja il-Kunsilli Ewropej li jmiss jekk se jkollhom il-kuraġġ li japprovaw se jien jitniżlu fl-istorja tal-Unjoni nafu li se jkun hemm huwa kontra, però kwalunkwe reżistenza jew kompromess l isfel hija inaċċettabbli għaliex din tieħu tisraq ħin prezzjuż kif tennejna illum anki l president tagħna Conte l-Italja huwa lest u aħna nittamaw li anki l-Ewropa tkun lesta u tapprova Next Generation EU mill-aktar iċ ċittadini u l-kumpaniji Ewropej jixir li dawn ir-riżorsi jkunu disponibbli mill-issa. Dan rridu nagħmluh għal kulħadd għaliex għal kuljum nistgħu nagħmlu differenza. Solidarjetà qegħdin nerġa' narawha fil-vini tal-Ewropa. Issa rridu niżguraw li tasal fil-qalba tagħha. Thank you for one minute. Grazzi, Onorevoli Monsterrat. Grazzi President il-PPE kien fuq qoddim fil-Parlament u fil-Kummissjoni wkoll għall pjan ta' rkupru bl-ikbar għajnunijiet biex nikġieldu l-Covid dan għamennija baqda solidarjetà u responsabilità. Issa il kunsill irid jagħmel tiegħu. Hemm bżonn naġixxu, hemm ħafna minn dawk li għalqu il- il-ħwienet tagħhom u issa jkunu jistgħu jerġgħu jiftħuhom. L-istati membri jridu jaġġixxu b'veloċità u responsabilità. Is-Solidarità Ewropea tkun akkompanjata minn riformi nazzjonali ambizzjużi b'mod li l-ekonomija tagħna tkun aktar moderna, kompetittiva u sostenibbli b'mod li s-sistemi nazzjonali tagħna ta' saħħa jkunu aktar reżiljenti u biex nipproteġu l-familji kollha. Id-difiża tal tan nistana tagħna Spanja pereżempju hemm bżonn ninsaħħu Spanja nerġgħu. Nerġgħu nġeddu l-qasam turistiku nħolqu l-impigi l-aħjar politika soċjali possibbli din hija ewropa dik li taf tiddefendi l pp l-Ispanja li nixtiequ. Thank you for two minutes, Madam Bonifay. Grazie Presidente, nel prossimo Grazie fil-Kunsill Ewropew li jmiss il-kapijiet ta' statu mexxejja se jesprimu ruħhom fuq il-pjan ta' rkupru ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea. Nittamaw li jaslu għal deċiżjoni mill-aktar fis, però mhux deċiżjoni tkun li tkun, waħda li tixraq il-kriżi li għaddejn minnha, il-grupp politiku tagħna laqa minn issa e, din l-inizjattiva, il-pjan tal-Kummissjoni huwa l-minimu li jista' jsir punta tluq tajjeb u għandu elementi li jxilqilhom attenzjoni ħansem it-tnejn. L-750 biljun li minnhom ħafna minnhom biex nerġgħu nirrankaw eh, l-ekonomija tagħna ngħinu l-ħaddiema u biex ikun hemm prospettiva għal persuni li tilfu x-xogħol. It-tieni il-possibilità li jkun hemm dejn komuni Ewropew garantit mir riżorsi propri tal-Unjoni li mhumiex bħalma qed jipprova jgħid xi ħadd taxxi ġodda ċittadini, però huwa l-possibilità li wieħed jgħin anki lil min ma ħallas biżżejjed jew ħallas fejn irritu il-multinazzjonali jew biex niġġieldu dumping ambjentali fuq il-prodotti tagħna. ċittadini jixtiequ għajnuna din l-emerġenza laqtet il-kulħadd fl-Ewropa, però b'modi differenti. Ma, ma jaħsbux però l-istati għaqlin li din hija deċiżjoni biex jgħawlura lura il-pajizi l-aktar li batew, il-katina tal-valur importanti, l-ekonomiji interdipendenti u jekk anke l iżar pajjiż jaqa' fl-Ewropa jaqa' suq intern kollu, imbagħad ibagħtu r-realtajiet produttivi ta' pajjiżi li bħalissa iħossuhom invulnerabbli. Solidarjetà din imma konvenjenza reċiproka naħsbu dwar minn xi xaddejna f'dawn ix-xhur diffiċli tal-lockdown u x'baqanna nagħmlu wkoll għall-irkupru tagħna u allura minn hawn ġeddet appell lill-Kunsill biex ma jdajjefx it-tnedija ta' dan il-pjan. Hemm bżonn naġixxu f'waqtna u l-Parlament lest, grazzi. Thank you for Grazzi ħafna l-Onorevoli Wazo. Erba xhur daqstant fadilna sabiex naslu għal-ftejim mar-Renju Unit huwa periodu qasir, perjodu qasir però huwa possibbli. Jiena ċerta illi bħal ċittadini li aħna nirrappreżentaw, anki ċittadini tal-Unjoni, anzi tar-Renju Unit jixtiequ li jkun hemm rabtib b'saħħithom fil-futur. Sabiex il-pjaneta ġiġi preservata, id-drittijiet tal-ħaddiema jiġi rispettata, jkun hemm saħħa li jkunu prijorità l kulħadd. Jiena m'għandi l-ebda dubju illi ċittadini tar-Renju Unit Eh, u kol jimpurtom il-data personali tagħhom qed jgħidulna li l-kumpaniji Brittaniċi bħal dawk Ewropej jixtiequ li jkomplu bil-kooperazzjoni industrijali bil-kummerċ għaliex huwa fl-interess ta' kulħadd. Aħna da ser nivvotaw fuq sinjal politiku b'saħħtu, sinjal li aħna niddefendu l-interess tal-Ewropej kollha illi joqogħdu fuqna il-bdiewa, il-sajjieda, il-kummerċanti, ċittadini. il sajjieda il kummerċanti ċittadini sinjal b'saħħtu tal laqda tar rappreżentanti ta' ċittadini Ewropej li jixtiequ bilanċ tajjeb. biex noħolqu ftejjim tajjeb għal kulħadd, ħadd ma jrid illi ikun hemm konsegwenzi negattivi ta' ftehim li jiżdiedu mal-konsegwenzi ħżina ta' COVID-19 ma rridux noħolqu kriżi fuq kriżi. Però bħalma għadna fid-dikjerazzjoni politika innegozjata mir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea u firmata mitnejn li huma ħadd ma jrid jitlef ħin importanti. Aħna għada ser nivvotaw fl-anniversarju bilan illi aħna niġġieldu flimkien u mhux kontra xulxin. Ejjew inkunu ambizzjużi flimkien. Grazzi. Għal minuta l-Onorevoli Hutasari. Grazzi ħafna, Signor President, jiena nixtieq nifraħ lir renju Unit għax għadhom kif ifrankaw madwar 80 biljun euro għaliex eh, waslu tard fuq il pakket tal-korona daqt fir-Renju Unit ħadd mu ser li huwa kontra Brexit. Hemm il-fond tal-kupru dan huwa spassi ieħor lejn Unjoni ta' dejn ċentralizzat din il-proposta hija legali skont artiklu 125. Il-Kummissjoni tixtieq ukoll illi l-Unjoni Ewropea jkollha ir-riżorsi propji ta' tassazzjoni li lin mill-istati membri. Ħafna mill-problemi ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea jisparixxu jekk l ewro tisparixxi skont studju l-esportazzjoni tal-Finlandja jkunu 40% iktar fil-munita propja jiena rrid flus lura. Grazzi ħafna l-Onorevole Hawtala għal minuta. Sinjura President, jiena nitniket meta nara li n-negozjati jifqu l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit għandhom il-prerekwiziti kollha sabiex ikollhom it-tieni l-aħjar ftehim ta' kummerċ fid-dinja qatt ma kien hemm sitwazzjoni fejn il-premessi u l-interessi tal-imsieħba kienu daqstant qrib xulxin il-ftehim fuq ir-relazzjoni ġdida bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit għandhom jirrikonoxxi l-istorja komuni, il-viċinità ġeografika u l-konnessjonijiet kollha li hemm bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Irridu ftejjim illi joffri sitwazzjoni ndaqs lill renju Unit u l-Unjoni Ewropea inkella jkun falliment storiku irridu ftehim daqstan tajjeb illi l-aħjar l-unika ftehim aħjar huwa s-ħobbija tal-Unjoni Ewropea nifissa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kuċmjuk, grazzi ħafna Sur President, Kummissarju, jekk inħarsu li l-proposta tal-Kummissjoni dwar l-MFF u l-pjan tal-kupju u Eh, nikonsidranta bħala pakket wieħed ta' investiment l-istati membri dan huwa bażi tajba negozjati fil-Kunsill. Ovvjament irridu ninnegozjaw kemm jista' jkun malajr għal benefiċċju tal-soċjetajiet u l-istati membri sabiex inkunu nistgħu nibdew diġà nimplementaw dal-appoġġ għaliex nafu illi fit-tieni nofs ta' din is-sena ser naraw tnaqis fil-GDP jekk naraw xġib propost mill-Kummissjoni sabiex insaħħu l-finanzjament tal-politika tal-kozjoni u l-MFF tinja xi ħaġa tajba, però nafu ovvjament illi il-bdiewa matul il-kriżi irnexxilhom jiggarantixxu il-garanzija ta' provvista rridu E, dawn dilajnuna b'mod flessibbli sabiex inkunu nistgħu nalokawa sabiex insolvu il-problemi ekonomiċi reali fl-Unjoni Ewropea. Irridu kon niżawha mad digitalizzazzjoni u t-tibdil fil-klima. Grazzi ħafna l-Onorevoli Villanueva Ruiz. Grazzi, għed jafas il-ħin ħames xur il rabta bej Liju u l-Renju Unit ma jistax ikun kwistjoni ta' kummerċ liberu hemm obbligi u opportunitajiet il-prijorità però tkun il ħarsien ta' ċittadini. Hemm bżonn ma noqogħdu attenti għal kompromessi, miljuni ta' ċittadini qegħdin jittamaw jaħdmu jgħixu fir-Renju Unit u drittijiet u l-attivitajiet tagħhom se jiddependu fuq ir-rabti ġejjin il-pjan ta' rikostruzzjoni li se nagħmlu flimkien għandu jkun mod kif nimbidlu fi proġett ta' ċittadinanza. Hemm aspetti pożittivi fir-rakkomandazzjoni ta' dan il-Parlament, standards ambjentali, antidumping, drittijiet li ċittadini li inkludejna wkoll, però naraw ukoll djufijiet ma nistgħux inkomplu bil-proġett Ewropew jekk ma nkunux attur indipendenti u internazzjonali. Dan ir-rakkomandazzjoni temm ir-riskju li niġu wara l politika internazzjonali ta' Johnson, ġifiri l aġenda Trump, hemm bżonn għoddu attenti. Bek biss jista' ikonna ġejjini, grazzi. Thank you for one. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Rukmaker. Ejja nkunu pragmatiċi u sensibbli in-nazzjon tar-Renju Unit huwa membru rispettat tal-familja Ewropea se jibqa' hekk għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. M'għadhomx membri tal-Renju, anzi tal-Unjoni Ewropea u għalhekk wasalna għal ftehim mal-ġar tagħna u l-ħabib antik. wara ħafna rounds ta' negozjati bla suċċess, irridu nikkonkludu li l-istrateġija ma ħadmitx issa, ċirkustanzi nbidlu qed naraw qudiemna kriżi ekonomika kbira dik ta' COVID-19 ma nistewx nipermettu li ma jkunx hemm ftehim fis-sitwazzjoni attwali. Divorzju e, iweġġa lil kull parti hemm prezz xi tħallas miż-żewġ naħat. Irridu naħsbu fil-ġenerazzjoni li jmiss Forsi miex kwistjoni morali, però sitwazzjoni li għandha bżonn ta' approċċ sensibbli meta jinbidlu ċ-ċirkustanzi l-istrateġiji jridu jinbidlu wkoll. Ma rridux ftejm kwalunkwe, però l-aħjar wieħed bħalissa irridu naħsbu fil-ġenerazzjonijiet futuri tar-Renju Unitu tal-Unjoni Ewropea. Ejja nkunu pragmatiċi u sensibbli. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sur Lenars għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Siċċur il-bot minn eh, skadenza oħra u rridu nirrikonoxxu illi ma sar l-ebda progress u get Brexit sar get nothing done, ma jsir xejn. Don il-Prim Ministru Johnson nesa fil- nesa il-dikjerazzjoni politika konġunt il-firma isimma l-oħra li kienet il-bazi ta' sħobija ambizjuża bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit għabbażi ta' sitwazzjoni ndaqs. Bħalma dejjem Brexit ma tibbenefika lil ħati ħażina għar Unit u għall-Unjoni Ewropea, però għal inqas bi Brexit organizzata nistgħu innaqsu ftit l-effetti ħżina. Iċ-ċittadini u l-kumpaniji għandhom dritt għal ċertezza, ċarezza u assigurazzjoni dwar il-futur. Ma tantx fadlilna żmien, ma tantx fadlilna għażliet, għalhekk irridu nkunu kreattivi, forsi Barnier, Sur Barnier jista' eh, Eh, jipprovdi xi soluzzjoni, forsi sir xi ħaġa fir-Renju Unit f'dawn il-ġranet. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Lange. Grazzi ħafna, Signor President, eżis kollegi. F'diskussjoni mar Renju Unit kultant, eh, anzi spiss nisimgħu ngħidu illi għahna nagħmlu l-istess ftehim palma minna mal-Kanada anka Boris Johnson semmi jiena naħseb li din hija viżjoni falsa illi eh, il-ftehim ta' kummerċ ħieles għandu jfisser l-istess kundizzjoni tal kulħadd. Dawn fil-kuntest tal-ftehim tal-Kanada aħna domna biex ilħaqna dak il-ftehim. Konna mifrudin kanna situazzjoni verament differenti, nizdar nesċinna naqlu ċertu kompromessi iżda mar-Renju Unit. Għandna sitwazzjoni komplet differenti u jekk aħna ħa Eh, natuhom l-istess kundizzjonijiet bħal Kanada, aħna natuhom fil-fatt kundizzjonijiet li mhumiex tajbin biżejjed. Jiena naħseb li rridu nipproteġu l-postijiet tax-xogħol u l-ċittadini din raġuni li l-Kunsill ġom biex ma jappoġġawx ftejim negattiv. Iżda aħna rridu noħorġu bi ftehim pożittiv tajjeb, inkella ħajkonna eh, telfa ta' tkabbir ekonomiku 4.6% ħajjintilfu jekk aħna ħajkonna l-istess ftehim bħal sita. Jiena naħseb li m'għandniex nimxu fuq fuq dak li qed jissuġġerixxi Boris Johnson. Grazzi ħafna Salon Rivier. Il l-Renju Unit xtaqu illi joħorġu mill-Unjoni Ewropea din hija r-realtà u naħseb illi veru li issa huma jistgħu jażlu li jixtiequ U hemm min eh, kien qal li kien ħajkun hemm problemi iżda kienu provati li mhux ma kienx minnu. Jekk ħaj jintlaħaq ftehim ġust, naħseb li nistgħu nifhmu li Boris Johnson jixtieq il juża l-odda dispożizzjoni tiegħu biex ikonna tracking tal ta' dan kollina naħseb li anke fuq l-immigrazzjoni Nafu li mhux il-problemi kollha ħajissolvew bi Brexit maġika, iżda naħsbu illi jekk ħajkun hemm ħabib ta' l-Ewropa, ftejma ħabib tal-Ewropa, illi dan ħajkun aħjar minn dak il huma kellhom meta kienu msieħba e, ġifiri Ewropa ta' teknokratiċi illi hija personifikata fis-Sur Barnier. Grazzi ħafna l-Onorevoli Goditski. Saqsewna l-fejn aħna rridu nibqgħu maqogħdin innegozjaw xi ħaġa u ndumu ninegozjaw xi ħaġa li l-Gvern tar-Renju Unit e, irrifjutaw u ehm, li ħankomplu nipproponuha Iżda aħna ngħidulhom li aħna dan qegħdin nagħmluh għal ġejjini tagħna u tar-Renju Unit favur il-valuri komuni tagħna. Id-drittijiet tal-bniedem aħna nafu li dawn huma fil-fatt affarijiet li aħna għandna komuni mar renju Unit. Aħna dan suppost qed favur l-Ewropej fuq iż-żewġ naħat tal-kanal. Eh, Jiena naħseb li dan kollu qed nagħmluh anke l-ħbib tagħna tar-Renju Unit li jemnu fl-Unjoni Ewropea ħafna iktar milli intom temnu fil-gvern tagħkom li huwa favur il-Brexit minħabba li aħna għandna ambizzjonijiet għoljien permezz din riżoluzzjoni. Aħna ma nixtiequx illi l-Renju Unit nikkonsidraw bħala pajjiż terz u ċ ċittadini tagħhom ikunu eh, ċittadini ta' pajjiż terz Brexit biftejim u għalar tip ta' ftejim għal Renju Unit. Aħjar hekk imma milli eh, konsegwenzi oħrajn. Issa wasal eh, biex Sir Johnson jagħmel il-pass li jmess. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Fidanza. Grazzi ħafna. President Iva ħajibda perjodu diffiċli minħabba rridu nagħtu tweġiba finanzjarja li minkejja li għandha tifsira importanti ħafna verament ħa tintefa' lura minħabba ddew minna post affarijiet li aħna irridu nqisu u nqabblu l flus ta' bejn is-snin fis-sena 2021 il-ftit flus ħajnħassu ħafna inqas ħafna nies li ħajitilfu xogħolhom u anke fis-suq intern naħseb illi ħa jintilfu ċertu vantaġġi jiena naħseb li għal din raġuni illi hemm xi pajjiżi li ħa jibda jieħu azzjoni u jieħdu jieħu vantaġġ minn dan li qed ikun offert jiena naħseb illi jekk ħanoħorġu issa bil-Green Deal aħna ħankunu qegħdin nimponu stil ta' ħajja ġdid fuq il-ċittadini, iva iskom skoprejtu il-kelma solidarjetà, iżda iskom insejtu xi tfisser il-kelma responsabbilta. L-Onorevoli Xogħol, Sikjoġbok. Grazzi ħafna sur Signor President, naħseb l-aħħar darba għandna l-opportunità illi nieħdu azzjoni b'responsabbilta jiena naħseb illi ċittadini id-drittijiet tagħhom il-protezzjoni ambjentali dawn ma kollha affarijiet importanti u nixtieq nirringrazzja ħafna lilkom ilkoll. Jiena naħseb li jekk naqsu l-playing level field dan ifisser illi l-istess kundizzjonijiet mhux ħajkunu offerti lil ħadd-dinja xi ħaġa li tikkonsidra wkoll il-kwistjoni tal-kummerċ iżda fl-istess ħin Naħseb nista' nirringrazzja wkoll ir rapporter ta' dan ta' din il-ħidma li għamlu u nishtin saqsi għalfejn aħna ma nitalmux minn dak li aħna il diġà. Hemm ċertu iżda proposti neoliberali kolli ngħid u li mhux ħajatu priorità lill protezzjoni ambjentali u għad raġuni jiena naħseb li ħajkun diffiċli għalina biex mingħajr l-ebda kundizzjonijiet aħna nkunu nistgħu nappoġġjaw dan il-ftehim. raġuni jiena naħseb illi għada nkunu nistgħu aħna niftehmu fuq xi ħaġa li hija tajba u sostenibbli. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ponsatio Grazzi ħafna Signor President, l-Skozja xtaqet tibqa fl-Unjoni Ewropea, iżda ma smajniex leħinhom fil- negozjati u issa nkoma kellna nqalftu l-barra bħal-bija tar-Renju Unit. Aħna rajna li matul l-istorja kien hemm frontieri li nbidlu iżda meta jkun hemm nies li jkunu sfurzati dawn dan ħajfisser għal tkissir tal-Ewropa. Naħseb li l-unika ħaġa li ma nistawx ma nofrux hija li konna eh, ħelsin ta' veru għabbażi ta' demokrazija u l-konsens għalina biex nkunu verament kredibbli u biex l-Iskozja jistgħu jerġgħu jissieħbu aħna rridu wkoll eh, minħabba l ewropa nindrizzaw il-proposta ta' tkabbir intern inkella aħna ħankunu qed inkomplu eh, nitfgħu nies il-ħabs minħabba li ġildu favur id-diversità. Jiena naħseb li ma nistax nagħmlu hekk minħabba li ma nafux nagħmlu dak li għandna nagħmlu, iżda rridu nużaw il-kumpass morali tagħna ħalli bekk insalvaw lil nfusna jina li ħbib tiegħi skoċċiżi ngħidilhom milli aħna ħerqanin ħafna nerġgħu nilqawkom bidejna eh, bdrajna miftuħin fostna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Rangel. Grazzi ħafna. Il-kollegi diġà tkellmu fuq il-Brexit u eh, anke fil-kontest ta' negozjati mar renju Unit iżda ma tkellmux fuq punt importanti ħafna ieħor ġifieri il-pjan ta' irkupru. Jien naħseb li importanti ħafna li aħna bħala Parlament Ewropew nagħtu ħafna poċ lil eh, kummissjoni għal dan il-pjan minħabba li għal ewwel darba għandna l possibilità li jinħorġu bonds Ewropew kooperazzjoni għabbażi ta' grants u self u li tingħata priorità wkoll għall anijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea għal dan il-pakket bħal pereżempju digitalizzazzjoni u l-Green Deal aħna wkoll irridu noqogħdu attenti il dak li kienet li qed jiġri wkoll fil kontest tal-MFF. ġifiri jiena nixtieq li nappella wkoll koll kunsill u l-Istati Membri biex daw kollha li huma qegħdin joqogħdu lura milli appoġġaw dan il-pjan ngħidilkom li jekk intom ħazbin fuq il-ġejjieni tal-ġenerazzjonijiet tal-tada ta' naħsbu illi verament għandkom tappoġġaw il-pjan tal-kupru tas-Sinjura von der Leyen ħabba l-ġerazzjoni tal-ġejjin dak. Onorevoli Moreno Sanchez, grazzi President. Tlet messaġġi f'minuta. Il-Parlament u l-Kommissjoni diġà għamilna l-prezentazzjoni ta' affarijiet ambizjużi. Issa l-Konsil rrid jasal għal ftehim biex nerġgħu nibnu l-Ewropa u b'mod il-fondi jaslu għand iċ-ċittadin, il-kumpanniji u r-reġjoni l-aktar jaħtiġuha. Hemm bżonn ukoll riżorsi propri ġodda biex indirizzaw id-dejn. It-tieni messaġġ il-PPE u l-messaġġ Weber. Tinkwetawx il-Gvern Spanjol se jippreżenta pjan ta' rkupru ambizzjuż li ma jħalli l-ħadd barra. Soċjalisti mhux se naċċettaw pjanijiet tal-modi ma rridux kundizzjonalità u awsterità u fl-aħħar nett, is-sinjuri tal-PP u l-alleati eh, rridu nkunu ċari din is-sala mhux annes tal-Kunsill tad-Deputati mhux trinċeja din biex nattakkaw lill gvern ta' Pedro Sanchez iddefendu l-ċittadini Spanjoli u mhux l-istrateġija tal-istati frugali patriotti dejjem trid tkunu anke meta tkunu fl-oppożizzjoni. Grazzi. Għandi ordni biex inkun aktar stretta bħala żmien, jiġifieri żammu l ħin Signora Steglu dissa minuta. Grazzi President. Issa, irġajna l-tqajna, hemm bżonn nitkellmu dwar il-flus taċ ċittadini għal darboħra, nitkellmu dwar ġejjini solidarjetà ġejjini għal ġenerazzjonijiet l-ġodda wkoll, però ma nistgħux inħallsu tal-ħella ta' ħadd ieħor irridu niżguraw li naħdmu flimkien, però ma nix nitrasferixxu aktar setat lill unjoni Ewropea għaliex dan ma jkunx mod kif intejbu l-kompetittività u tkabbir tagħna tul u dan mhux se jiggarantixxi l-koeżjoni lanqas kull ma se jagħmel huwa li l-programmi tagħna, il-problemi tagħna nipposponuhom biex jiffaċċjawhom it-tfal tagħna. Din mhix solidarjetà, din hija irresponsabilità. Intom qegħdin tgħidu Next Generation EU, aħna qegħdin ngħidu min jimportaħ però dwar il-ġenerazzjoni li jmiss. Onorevoli Bazescu. Sur President, bil-Brexit il-narħaw li donnu wasanna fi stat ta' konfrontazzjoni dak li għandna bżonn però huwa bil xieraq bejn iż-żewġ partijiet il fatt li dan l-aħħar ma sarx progress dan juri li hemm bżonn li jkollna intervent fuq livell ta' kapijiet ta' statu mexxejja. U naħseb li ħaġa tajba li s-Sinjora Merkel, Sur Macron, Sur Johnson għandhom diskussjoni issa biex jippruvaw jaslu għal żblokk Naħseb li s-suq waħdini dawn ir-rekwiżiti jridu jiġu kkunsidrati bl-istess mod li r-Renju Unit irdi jaraw għalfejn tal-qu mill in-nuqqas ta' ftehim se jwassal għal ftemmijiet bilaterali separati bejn ir-Renju Unit u l-Istati Membri. Onorevoli Marquez, grazzi President il-Kunsill Ewropew qed jiffaċċja żewġ sfidi kbar. L-ewwel sfida il-qbil politiku li jista' jkun possibbli u jagħti rispons Ewropew lill kriżi proposta tajba qiegħda qudiemna l-Parlament Ewropew qed jitlob reviżjoni tal-MFF il-fond tar kubru biex iżid il-budget tal-EU u element reċiproku kollha responsabilità aktar ottijiet mill-self, eh, diversifikazzjoni tar riżorsi proprji bħala sors tal-budget Ewropew. Tlabna wkoll għar rispons Ewropew. Dawn il-prinċipji huma parti integrali tal-proposta tal-Kummissjoni tin sfida il-kisba ta' qbil politiku fuq il-ġejjini tal-budget komunitarju. U din hija proposta ħażina għattini perjodu qafas id-deċiżjoni fuq it transizzjoni hija vitali. Il-Parlament Ewropew kien qed jitlob u se jkompli jitlob dan kollu. Nittamaw li l-Kunsill jerfa' responsabbiltajiet tiegħu. Grazzi, Onorevoli Tobbi għall minuta Grazzi, l-Ewropa hemm bżonn li tingħaqad mill-ġdid u taqbel fuq dan il-pakket tar-kupru. Pakket tar-kupru u l-MFF ukoll. U dak li nixtiequ nagħmlu huwa li nsaħħu l-kooperazzjoni u nerfaw r responsabilità tagħna. Aħna se nieħdu dan is-self kbir però m'għandhomx iħallsuh il-ġenerazzjoni ġejjina, hemm bżonn li jkollna pjan aktar strett għal għal ħlasijiet lura ma nistgħux li nibdew bil-pagamenti fl-2028 u ndumu 30 sena nħallsu, hemm bżonn niżguraw li l-fondi li qegħdin li qegħdin noħorġu bihom il-flejjes jintefqu bil-għaqal. Il-kontromessi ma jimportax jekk qegħdin ngħidu self jew għotja, Eh, dan mhux il-pont, mhux dan li se jisaxħaħ li ju, onorevoli Vitanov. President huwa ovvju li n-negozjati sissa ma waslux għal progress il-Britanniċi għandhom approċċ massimalist b'mod li jisfruttaw is-suq waħdini mingħajr ma jidħlu għall obbligi xorta ħażina il-moviment liberu tan-nies Mhux se jitkompla però se jiġi terminat meta jispiċċa l-perjodu ta' tranzizzjoni id-drittijiet taċ ċittadini wkoll hemm ħafna tħassib għaliex waqt in-negozjati ir-Renju Unit eh, kien qed jirrestrinġi dawn id-drittijiet. Il-leġiżlazzjoni qed timxi aktar veloċi minn negozjati hemm riskju li ma jkunx hemm qbil li ju għandha tinsisti fuq bil ġejjieni għabbażi ta' reċiproċità sħiħa u non diskriminazzjoni u għandna nikkonsidraw ukoll dak li għandu jsir. Onorevoli Sikorski, President, bħala Viċi President tal- grupp ta' sħobija ta' ħbiberija mar-Renju Unit nixtieq li jkun hemm qbil, però qed niddispra issa. Il-linja l-ħamra tagħna fil-politika tagħna hija li nixtiequ naħdmu bris l-integrità tas-suq. Waħdini il-Prim Ministru Britanniku qalilna li r-Renju eh, Unit ma jistgħux jaċċettaw bil fejn huma jaqgħu taħt ġurisdizzjoni tal-ICJ jew inkellu jorbot il-House of Commons fil-ġejjieni meta niġu biex nideterminaw l-arranġamenti britanniċi. Jiena hija dan donnu eh, impossibbli waħed jasal għal-qbil li xin-natur ta' trattat, kwalunkwe trattat huwa li inti tagħmel fil ġejjini dak li qed jgħid trattat u mhux kif jogħġbok U għal daqstan il-linju ħomor tagħna mhux qegħdin jiltaqgħu imkien u allura nħeġġixkom biex ma tibqgħux titolbu l-impossibbli minn negozjati tagħna Ma tibdew tħejju għal dak li don huwa inevitabbli. Ġifieri hard Brexit. Grazzi. Grazzi minuta għal Garcia Margallo. Grazzi għal din l-opportunità, eh, kompetizzjoni leali, dan il-prinċipju bażiku ki ġien jorat fil-ftehim bejn Renju Unit u Spanja li qegħdonnu jippermetti l-kontinwazzjoni ta' reġim fiskali li jintaxxa l dħul li jinkiseb ġibilta però mhux barra u li jintaxxa mbagħad il-gaming b'mod simboliku. Dawn il-privileġġi naslu għal konsegwenzi li jitkellmu waħedhom 30,000 kumpanija offshore fil-ġibilta u 60% tal-online gaming kontrollat minn dak it-territorju. Ġibilta illum il-ġurnat għandu t-tielet dħul per capita fid-dinja filwaqt li r reġjun USA ta' ġibilta għandu dħul sid darbit inqas differenza ikbar minn dik li teżisti bejn l-Istati Uniti u l-Messiko. Aħna xlejna dan ir-reġim hawnhekk diversi drabi għaliex huwa kontra l-kodiċi fiskali monti u kontra wkoll il kodiċu kodiċi tal għajnu statali l-Gvern Spanjol se jista' jinjora din is-sitwazzjoni, però l-Unjoni Ewropea trid tagħti każ u dan għandha tagħmlu fin-negozjati li jmiss. U nagħlaq ikun tajjeb kif dawn in-negozjati noqogħdu attenti li nirrispettaw il-legalità fl-ambitu f'dan l-ambitu. Grazzi ħafna. Thank you for one. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Kristoforu. Grazzi ħafna, nixtieq nieħu l-opportunità li hawn il-preżenza tal-Kunsillu tal-Kummissjoni sabiex nitkellem dwar kwistjoni illi hija Ewropea. Qed nitkellem dwar il-politiki kontra il-Greċja u Ċipru. Minħabba ksur min tat Turkija. Dawn m'għandhomx jaqsmu biss ma' Ċipru iżda wkoll mal-Unjoni Ewropea kollha. It-tolleranza tal-Unjoni Ewropea qed tibqa' taċċetta t teddid tat-Turkija. U dan ma jistax jibqa' dej, aħna ma nistgħux naċċettaw. It-Turkija qed tikser iż-żona ekonomika esklusiva u nixtieq nappella lil pajjiżi b'saħħithom tal-Unjoni Ewropea sabiex jipproteġu l-ibħra territorjali tal-Unjoni Ewropea hekk kif jagħmlu fuq il-frontieri fuq l-art. Forsi għandna nibatu għassi valli sabiex nipproteġu l-ibra territorjali. Grazzi ħafna Isur Warborn għal minuta. Grazzi. Signor President, aħna naħsbu li l-Unjoni Ewropea huma allejat imsieħba u se jkun impossibbli li nibdew l-2021 mingħajr ftehim Boris Johnson jixtieq illi ir-Renju Unit ikun l-ewwel fil-kummerċ dinji u se jkollna kompetituri b'saħħithom fl-investiment u fl-impjiegi għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tilqa l-isfida u taspira għal livelli ta' tkabbir ogħla. Irridu nassiguraw li jkollna l-aħjar kundizzjonijiet ta' esportazzjoni mill-Unjoni Ewropea u għadnu pilli in-negozjati qed isiru fi skadenza daqstant qrib u barra minn hekk hawn ukoll il-kriżi tal-COVID-19. Minna l-oħra laqqas huwa tajjeb li nestendu l perjodu ta' tranzizzjoni, però rridu negozjati b'saħħithom u l-kollha bżonn lil xulxin. Grazzi ħafna l-Onorevoli Van Dalen. Sinjura President, ftehim ta' kummerċ xira jgħin lil kulħadd. Qed naraw però li r-Renju Unit sejjer lura qed ipoġġi f'dubbi oqsma illi diġà ftemna dwarhom. Qed jerġa' lura għal stqarrijiet politiċi illi ir-Renju Unit diġà iffirma l-organizzazzjoni ta' min l-organizzazzjonijiet anzi ta' min ħaddem irridu jkunu parti mill suq uniku. Aħna nixtiequ dan ukoll u ftejjim bla, anzi il-Brexit bla ftehim se jkun ta' żvantaġġ għal kulħadd. Aħna rridu wkoll il-sajjieda tagħna jkollhom aċċess għall-ibħra tar-Renju Unit ukoll jekk ma jkunx hemm ftehim fuq is-sajt mhux se jkun hemm ftehim kummerċjali. Grazzi ħafna l-Onorevoli Spiraki. Grazzi ħafna, Sinjura President, is-Sur Sefkovic, Sinjuri, jiena naħseb illi fil-Kunsill m'hemmx livell li biżejjed ta' ambizzjoni, aħna tlifna 25% tal-GDP waqt il-kriżi ekonomika u issa għandna reċessjoni kbira. Il-Kunsill għandu jodi l-opportunità sabiex jibgħat messaġġ lis-swieq sabiex terġa' tinbena l fiduċja il-pjan tal-kupju u l-budget Ewropew jistgħu jappoġġjaw l industriji primarji. Jinkoraġġi użu xieraq tal-riżorsi enerġetiċi u jgħinu lill smes li bħalissa qegħdin isibu diffiċli jerġgħu jiftħu, sinjuri għandna noffru il-flus il-, -flus, il flus l-allokazzjonijiet sabiex insalvaw l-ekonomiji noħolqu l-impjiegi għal ġenerazzjonijiet li ġejjin ukoll. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Pir bħala rapporter għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signor President. Jena nixtieq nirringrazzja lill kollegi għal kontribut tagħhom f'dan id-dibattitu u għall appoġġ kontinwu. Nixtieq ukoll nirringrazzja b'mod speċjali lill korrapporter l-Onorevoli Christoph Hansen u l-Shadow Rapporters kollha li ħadmu fuq dan il-fajl. Ovvjament ma nistax ninsa illi eh, unuri gratitudni lil Michel Barnier u t-tim tiegħu għall ħidma tagħhom kollha nixtiequlek doż qawwija ta' paċenzja ta' paċenzja fil-ġimgħat li ġejjin ma rridux aħna risposti fuq termin ta' żmien qasir, irridu risposti xirqa għall isfida qed naffaċċaw jekk ma niblux l-approċċ għal dawn il-negozjati żgur li mhux ser nilqu sħubbija komprensiva qabel it-tmiem tal-perjodu ta' tranzizzjoni sabiex inkun sinċira taħt il-ċirkustanzi attwali jiena nemmen li rridu wkoll nippreparaw lilna nfusna għal xenarju bla ftehim. ċertu rapporti juru illi l-impatt illi l-kriżi tal-coronavirus huwa kbir. Il-pandemija trid issir ir raġuni għal suċċess mhux l-iskuża għal falliment ikun diżastru għaċ ċittadini fuq iż-żewġ naħat involuti. Brexit braftejji mhux razzjonali u laqas responsabbli fil-ġimgħat li ġejjin se jkollna il mument tal-verità fuq ħafna affarijiet. Iċ-ċittadini u l-komunità tan-negozjanti jridu stabilità. L-Unjoni Ewropea lesta illi twassal l-aspirazzjonijiet tagħhom. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli ħansina żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi, grazzi għal kontributi tagħkom kollha f'dan id-dibattitu tal-lum. Nixtieq nirrispondi għal kull kumment, però ser insemmi biss l-essenzjali il-kommenti dwar is-sitwazzjoni daqs missieri li ma jitkellemx l-Ingliż spiss jistaqsini għalfejn titkellem dwar dis-sitwazzjoni daqs meta tkun fuq ir-radju xi tfisser din jiena għatlu immaġina Tour de France. Immaġina kulħadd qed e, isuq ir-rota u xi ħadd ikollu e, rota differenti aħjar taħseb li hija kompetizzjoni ġusta, le irridu sitwazzjoni ndaqs għaliex kull sportiv għandu dak lan fil-kompetizzjoni is-sitwazzjoni daqsija fl-interess ta' kulħadd. Nisperaw li naraw kompromess fil-ġimat li ġejjin, ovvjament, irrid ikun hemm qbil miż-żewġ naħat. Però dan il-Parlament huwa lessa biex jisfend l-aħħar żifna. Grazzi ħafna issa il-Viċi President Shevkovic fisem il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Grazzi lill kollegi wkoll li nnegozjaw fisem l-Unjoni Ewropea lil Michel Barnier. Xi kwistjonijiet li tqajmu mill-kollegi MEPs aħna na u koll il-proposta tal-MFF u il-Next Generation EU. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom għal eh, l-appoġġ tagħkom għax huwa importanti ħafna d diskussjoni tagħna mal-istati membri u mal-pubbliku wkoll. Nassigurakom li aħna maħniex qed nitilfu ħin dan se, se jkun ftehim importanti ħafna storiku se jkollna l-MFF u Next Generation EU fl-Ulju. Qed nitkellmu mal-gvernijiet fuq livelli differenti, qed nitkellmu maċ ċittadini u jiena b'mod personali tkellimt mar rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali nhar it-tlieta taħt Kozak u jiena spjegajt l-arkitettura tal-proposta u l-importanza tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali għall-approvazzjoni u ratifika. Jiena nemmen illi il-video conference tal-Kunsill nhar il-ġimgħa ser tippermettilna illi neliminaw ċertu differenzi li jatem bejnietna u nippreparaw il-bażi għal mossa deċiżiva u ftehim f'Lulju. Dwar it-tieni suġġett jiġifieri l ftehim mar-Renju Unit ser ninformakom dwar kif aħna ser nimplementaw il-ftehim ta' ħruġ. Ovvjament tafu li jiena qed nippreżenta l-Unjoni Ewropea. Qed nitkellmu dwar ftehim illi ġie firmat u ratifikat min-naħa tal-Unjoni Ewropea u tal-Unjoni tar-Renju Unit mhux se jkun hemm l-ebda estensjoni tal-perjodu ta' tranzizzjoni. Hekk kif qalu rapporters u s-sur e, e, McAllister irridu naġlu u naraw illi il ftejn jiġi implementat mod xieraq kien hemm diskussjoni b'mod f'atmosfera pożittiva u Kien hemm ukoll progress fuq eh, ġibilta fuq il-protokoll anki dwar ċipru, dwar il-drittijiet taċ ċittadini, naf li din hija kwistjoni importanti għall Parlament Ewropew u għal ċittadini u naħseb li nistgħu insolvu id-differenzi tagħna b'mod definittiv qabel l-aħar tas-sena. L-iktar kwistjoni li toffri sfida hija l-applikazzjoni ta' protokoll fuq l-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq. Jiena kont ċar ħafna hawnhekk u għamilt ċara wkoll lil delegazzjonijiet tar-Renju Unit u illi aħna nifmu l-aspirazzjoni però importanti illi jkollna risposti konkreti dwar kif ir-Renju Unit ser jimplementa r reġim tal-vet it-taxxa tas-sisa u l- l-obbligazzjonijiet doganali li huma imdaħla fil-ftejjim ta' ħruġ u ir-risposta li ngħatajt u li se jaħdmu sfiq fis-sajf se jkollhom kumitat speċjalizzat fuq il-protokoll dwar il każ tal-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq u aktar xi konna soluzzjoni sal bidu ta' settembru. Però żewġ naħat qed jifmu illi l-implementazzjoni xirqa hija importanti sabiex ikun hemm fiduċja fil-relazzjoni futura bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Issa ser ngħaddi l-kelma lil Michel Barnier għaliex huwa qed jinnegozja lejlu nar u jista' jagħtikom l-aħjar stampa. Grazzi. Indeed, Michel Barnier, you do have the floor. Thank you. lek il-kelma, Michel Barnier. Merci, euh, Madame la Présidente. Bonsoir. Grazzi ħafna, Signora President, nsellem l-kulħadd lejla tajba. Mela nti xi ftit kliem x'nixtieq inżid ma dak li diġà tqal biex nikkonkludu. Lunet, grazzi lill-Parlament Ewropew, grazzi l 17 il kumitat li kienu verament impenjati u verament naħseb li wasal il-waqt illi nirringrazzja wkoll il-Katy Piri u l-Christian Hansen tal-li ħadmu b'mod fuq xaġa komplikata ħafna għandna bżonn viġilanza, għandna bżonn determinazzjoni fil-Parlament Ewropew u f'dan il-perjodu huwa proprju din id-determinazzjoni li kienet espressa nhar eh, it-tnejn permezz tal-konferenza tal-livell l li kienet organizzata mal-President eh, eh, tal-Kummissjoni van der Leyen ma'kom ukoll u anke mal-Gvern tar-Renju Unit intom ħajkolkom il-possibilità li titkellmu meta nittama illi jitlaq ftehim mar-Renju Unit. U naħseb illi aħna lkoll kellna l-opportunità illi jkunu dan il-periodu ta' tranzizzjoni u kellna erba' xhur ta' eh, negozjati li għadna kemm temmejna u għatfadlenna erba' xhur ċans ħajkun diffiċli huwa possibbli sta naqbel mal-sentiment ta' urġenza li esprima eh, Boris Johnson għalhekk jiena iddeċidej flimkien ma' David Frost u t-tim tan negozjati tagħhom biex inkomplu nżidu x-xogħol matul Lulju, Awwissu u Settembru ħalli bekk ikollna iktar diskussjonijiet iffukati b'dawn l-obbligi wkoll minħabba illi għandna jkollna l-istess livell ta' trasparenza aħna u anke vis 27 stat membru minn magħhom qegħdin minnegozjaw. Naħseb li xi ħaġa li kienet ċara illi kienet infakra wkoll mill-Presidenti kienet illi hemm bżonn illi jintlaħaq progress fuq il-kontenut. Naħseb illi huwa fidejn ir-Renju Unit illi jażlu issa xi jridu xixtiequ sinjura Ministru inti qed dan fil-bidu ta' din id diskussjoni li issa din hija l-għażla tal-Renju Unit jekk huma jixtiequx dan il-ftehim jew li minħabba li l-kundizzjonijiet ġew huma stabbiliti dawn huma affarijiet li kienu miftehma diġà ma' Boris Johnson. Naħseb illi kollox kien negozjat fil-kuntest ta' dikjarazzjoni politika. Fil-kuntest ta' ftehim eh, sostenibbli u mhux biss ftehim kummerċjali li bbażat fuq it-tariffi biss, iżda anke ftehim li l ewwel darba huwa fuq ibbażat fuq il-prinċipju ta' level playing field fuq l ajuna statali fuq id-drittajiet soċjali u s-drittijiet ambjentali kif qal Christian Hansen. Ridna aħna wkoll nagħtu garanzija tal-fair play ekonomika u soċjali ħalibekk aħna nkopru wkoll l-qasam tat trasport u smaħrajn oħrajn u aħna nittamaw il kundizzjonijiet ta' aċċess għas-suq ħajkun iktar ġusti wkoll id dekrazzjoni politika u dawn il-prinċipju ma' dawk li aħna koprejna wkoll. Aħna nafu illi qed naraw hija l-istrateġija tar-Renju Unit. li għonet li nirrifjutaw li jkun hemm diskussjoni fuq eh, suġġett importanti bħal sigurtà u żvilupp. U jiena interpretajta di bħal bħala mod ta' kif aħna nifukaw biss fuq il-kwistjonijiet ekonomiċi. Mbagħad f'din is-strateġija rajna li ppruvaw huma jinnegozjaw status li ħajkun simili għal subija ta' suq wahdin, subija fis suq wahdini, mingħajr ma jkollhom l-ebda restrizzjoni u regoli li obbligaw ġifiri naħseb li hekk qishom qegħdin jazlu huma fuq il regoli tal-oriġini kwalifika Eh, flussi ta' data u servizzi oħrajn aħna maħniex ħanaċċettaw cherry picking. Naħseb it-tieni parti ta' din l-istrateġija hija li nirrafjutaw kull tip ta' impenni anke f'dan il-qasam ħalli bekk inżommu wkoll il-ħessin li wieħed jiċċaqlaq eh, u jagħmel li jixtieq u jitbiet mir-regoli tal-Unjoni Ewropea huma hekk xtaqu illi jkun hemm regoli differenti anke kummerċjali. l statali kienet ukoll fir-rigward tal- sigurta eh, sigurtà ta' prodotti tal-ikel u r-Renju ta' u ukoll jerġgħu niftħu l diskussjoni ta' postijiet li għandhom indikazzjoni ġeografika. Issa għabbażi tal dan il-ftajim sostenibbli Huwa importanti li jintlaħaq ma' dan il-pajjiż li ħajja wieħed mill-iktar għalijat importanti. Jiena konvint li dan huwa ftehim li jista' jinkiseb aħna ilna nixtiequ din u xtaqna illi nippermettu illi negozjati jkollhom suċċess. Iżda sinjuri, intom tistgħu tistabilixxu d-direzzjoni fir-riżoluzzjoni tagħkom minħabba li maħniex ħa nissakrifikaw l-interessi fuq meta twila ta' żmien għall istituzzjonijiet Minflok aħna nixtiequ li jintlaħaq progress tangibbli anke fuq il-ftehim tar-irtirar fil-kuntest tal-garanziji tad drittijiet ta' ċittadini u anke permezz tal-applikazzjoni tal-protokoll. U lantana ħajkun li jintlaħaq ftehim. Issa ħajkonna l-possibilità wkoll li nħejru aħna għax-xenarji kollha possibbli anke sa tmiem is-sena. Rridu wkoll inħejju ruħna tajjeb. Grazzi ħafna tal-fiduċja li esprimejtu fija u anke fit-tim tiegħi tan-negozjati mnaħa tal-Kummissjoni li huwa tim li huwa tagħkom ukoll naħseb li l-ġimgħat li ġejjin ħajkun verament deċisivi u ħajkonna bżonn li aħna eh, nuru rieħna b'saħħitna. Importanti li nibqgħu kalmi u paċenzjużi. Għandi ċertu, eh, għandna ċertu riservi ta' paċenzja li eh, ma nistawx aħna issa naqbżuhom u l parlament għandu jiddetta wkoll mod ta' kif aħna nistgħu nibqgħu għaddejjin Nittama li jibqalek iktar Rizervi surbanje issa fissem il-Konsil Sinjor Brignaz. Grazzi ħafna Sinjur li għannet nishtiq ngħid ftit kliem anke dwar in-negozjati fuq dan il-patta sħobbija ġdid mar-Renju Unit. Aħna bl-adozzjoni tar-rakkomandazzjoni tagħkom in-negozjaturi tagħna ħajkunu f'pożizzjoni aħjar biex jieħdu sem f'din il-fażi intensiva li jmiss. Huwa ċara żewġ istituzzjonijiet tagħna il-progress kellu jimxi fit mal eh, l-implementazzjoni tal-ftim tal-irtirar. Dan ifisser illi aħna rridu nkomplu noqogħdu attenti wkoll għal dak li qed biex nkomplu nippreservaw u nipproteġu drittijiet ta' ċittadini u anka fil-kuntest tal-relazzjoni tagħna ġejjini tal-Unjoni Ewropea mar-Renju Unit. Sta naturalment l-isħubija ekonomika hija importanti ħafna rridu naraw li aħna ikollna protezzjoni tal-integrità tas-suq waħdini Ewropew anke l-pożizzjoni kompetittiva tal-kumpaniji Ewropej. U aħna nixtiequ li nserħu wkoll fil-kooperazzjoni tagħkom anke f'dan kontest f'negozjati mar-Renju Unit u aħna nishtiq u niżguraw xi ħaġa fil-benefiċċju tal-ċittadini. Aħna nixtiequ nipprovdu l-opportunità illi ikun hemm eh, l-għażla għal għal MFF aħjar u għal raġuni l-mexxejja ħajkollhom l-opportunità biex jaraw kif dan il-pakket uh, jista' uh, ikopri dawn l-istennijiet. Dan huwa dibattitu li ħaj informa dibattitu li ħajsir fi dan il-Kunsill Ewropew ħalli jkollna l-elementi kollha li jkollna bżonn f'idejna ħalli nħejju ruħna l-aħħar fażi tan-negozjati u nħejju ruħna wkoll għal kompromess li jista' jkun ta' suċċess. Aħna verament uh, ninsabu ħerqanin illi u nafu koll li hemm bżonn jisir ħafna iktar biex nirkonċellaw l-interessi kollha differenti sabiex nkunu nistgħu naħnu fuq kompromess. Fl-aħħar mill-aħħar l-iktar ħaġa importanti hija li niftehmu mill-iktar fis possibbli fuq dak li huwa pakkett finanzjarju anke fil-kuntest ta' din il-kriżi wara eh, dan kollu fil-ftit jiem li fadlinna matul il prezidenza tagħna aħna ħanippruvaw nagħmlu minn kollox biex niffaċilitaw dan il-ftehim u biex nagħmlu hekk aħna nixtiequ niżguraw illi ħankunu qegħdin dejjem inqisu l-opinjon l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew għalina kien dejjem ċari li aħna nistgħu nerbu din il-kriżi jekk naħdmu flimkien b'solidarjetà flimkien. Grazzi. Thank you very much, colleague. Grazzi ħafna ziz kollegi nagħlaq id-dibattitu konġun diġa votajna fuq l-emendi tar-rapport ta' Sinjura Pieri u Sur Hansen u għadha ħajsir il-vot ħari qabel manna nagħlaq din is-seduta nixtieq ringrazzja ħafna lill-interpreti minħabba li id-dibattiti damu iktar milli kien ippjanat, ġifiri grazzi mill-qalb lill-interpreti. Ħan waqqaf is-seduta uffiċjalment sas-seba'. tal-Europa.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 gehören auf die freudsche couch. vielen dank. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin McGuinness. Eine Minute. Thank you, President. While I unmask myself, can I just say to Mr. Beck that you must not have read the memo because these are not orchestrated dialogues with citizens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 umjesto toga mi smo zatvorili vrata parlamenta i time dali pravo i drugima da zatvaraju vrata svojih parlamenata nadalje trgovina da ukinemo prijevoz da ukinemo kompletnu ekonomiju. što se dogodilo? dogodila se neviđena ekonomska katastrofa. nama sada slijedi drugi val. mi moramo saznati činjenice moramo pozvati najpoznatije epidemiologe i virusologe u ovaj dom postaviti ih pitanjima da znamo kako ćemo reagirati u ten mjesecu. hvala. herr kollege darf ich aber schon klarstellen dass das europäische parlament die nie zugemacht hat sondern wir